Right, good morning everybody. Uh, very nice to see Lodu għattajba ziz sinjuri nieħdu pjaċin narawkom intom li tqumu kmieni kelli diskussjoni naw ġej hawnhekk ma' nisu ta' trasport. U eh, diffiċli biex inti ssib nies u d-diemek daqsek kmieni fil-ħodu. Grazzi tal-li ġejtu għaw naddu għall-agenda punt numru 7 u għanna skambju ta' idejat ta' femmiet ma' rapporter tal-Kumitat Budget Giovanni Lavija. Il-rapporter għall-opinjoni Ashley Fox li namlu l-ewel xa natul kelma li l-Ashley unbat li jgħamil ftit kummenti unbat nitkelmu eh, naddu l-kelma li rapporter ġenerali tal-Komitat Giovanni Lavija unbat naraw min jixtieq jitkellem min jixtieq jintervjeni. U qed nara li għandna x'inies li huma familjari b'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-budget u allura nifhem li se jkollna eh, diskussjoni. Ashley, għandek il-kelma. President, l-odwa tajba. Nħu pjaċir li nitkellem ma' kamra daqsek fulla tanjes, qed ikun sarkastiku l-kellim. Merħba l-sur Lavija, għandek biċċa xogħol enormi biex tipprova tibbilanċja it-talbit kollha li joħorġu mill-Kummissjoni eh, mill-MPs ovvjament u mill-Istati Membri. Jiena nixtieq l-ewwel nitkellem dwar prinċipji ġenerali ta' dak li naħseb li għandhom ikunu fil-Baġit Ewropew. U dan huwa biex ngħid illi l-Baġit Ewrop tal-Unjoni Ewropea għandu jimxi skont il-miżuri ta' austerità li qed jieħdu l-Istati Membri. Naħseb ikun kompletament irraġonevoli kieku l-Unjoni Ewropea kellha titlob zied, xi ziediet ta', ta nefqiet meta fl-istati membri it-taxxi qegħdin jolew u anke hemm nuqqas eh, fis-servizzi. <clears throat> u qed ikun l-istati membri qed jiġu mitluba, xi stati membri eh, qed jiġu mitluba biex jaqtaw jagħmlu ħafna kazz u jagħmlu ħafna jnaqsu ħafna fil-ispejjeż tagħhom. Idealment naħseb il-budget Ewropew għandu eh, jgħaddi minn ċerti kazz imma ma nafx kemm ħajsib appoġġ eh, tal-maġġoranza kemm f'dan il-Kumitat kif ukoll fil-Parlament kollu, allura forsi f'termini reali l-aħjar huwa illi aħna immorru skont ir-rata ta' inflazzjoni u dan biex naslu forsi għal xi ħaġa iktar ambizjuża minn dan. Issa dwar li il-linji ta' responsabilità tal-ikon jina żgur li hemm ħafna stati membri jistgħu jargumentaw li din l-organizzazzjoni jew dik l-organizzazzjoni irid ikolli żjed flus biex twettaq il-ħtiġijiet statutatorji tagħha biex anka biex isservi l-kumpaniji tal-assigurazzjoni banek eċċetera dejjem nistgħu nsibu raġuni tajba biex aħna nunfqu eh, flus fuq proġetti fuq il-proġetti tagħna. U jista' li fil-linji baġitarji hemm xi eh, istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li ħaqhom iktar flus meta membri eh, jiffaċċjaw eżempji bħal daw daw għandhom jibbilanċjaw dan mal-kazz f'ximkien ieħor Fiklim klim ieħor li l-Kumitat Ilkon m'għandux jagħmel xi talbiet netti mill-budget. Illa li xekk inti ħatiġbet lejn xi ħaġa iktar flus, ovvjament ħajkun hemm inqas flus fuq xi ħaġa oħra. B'xi mod irrid ikun hemm dal-bilanċ. Allura sulla vija, jina ħanħalik daw l-idejat, daw il-femiet u nitlob li kollegi tiegħi biex ma jatukx lista ta' xewqat biex list li tkun twila ħafna u li tkun impenjattiva ħafna. Grazzi ħafna. Presidenta, grazzi sulla Lavija. Grazzi sur Fox tal-pariri tal tiegħek kif inti taf il-proċedura twila tal-budget bdiet bl-approvazzjoni tal-budget tal-parlament, tal-plenari tal-parlament u l-linji gwida ta' dan il- skont dan il-budget tal-2013. U għallura dan impenjajna ruħna dwar dan tul is-sena kollha. Jina tlabt biex nipprova nipparteċipa fil-laqat kollha tal-komissjonijiet tal-kumitati kollha biex nuri mhux biss il-linji gwida ġenerali tal-budget immanka u speċjalment ċerti elementi li forsi huma iktar marufin il-persuni il li jkunu fil-komitat tal-budget u inqas minn membri oħra. U dawn huma importanti li ngħiduhom biex namlu eh, evalwazzjonijiet tajbin fuq da' suġġett. Wasalna fl-aħħar tal-budget fil-fatt il il-budget tal-2013 huwa l-aħħar eh, fil-budget tal-2000 għal-budget 2006-2013. Issa, il-kwadru dan jiġi fil-kwadru mill-kwadru finanzjarju dej naddu dej għal pagamenti dejjem iżjed jitillaw għaliex il-programmi tal-Unjoni Ewropea jimxu skont ċertu mekkanizmu nidej kull ma jmur ikun dejjem iktar impenjattiv. Għanna per eżempju l-programmi ta', ta riċerka għandek għandek eh, l-ewwel il aħna hemm proċedura li tispiċċa fuq il-pagamenti u l-pagamenti allura huma l-iktar ħaġa illi huma importanti allura l-attenzjoni tagħna u naqbel mal-Onorevoli Fox il aħna nansegwu nsegwu eh, bilanċ ta' austerita. F'dak li għandu x'jaqsam fis-sens li m'għandniex nżidu spejjeż iżjed illi mumiex fil-linja ta' priorità. Imma rridu nżommu u dimajnejna illi l-Europa, il-Kommissjoni, ħadet ċerti impenji fis-snin li għaddew illi issa illum il-ġunata jfissru pagamenti, jifrem kontijiet xinħalsu. U aħna nafu kif dawn il-kontijiet ta' il-kontijiet il-lum huma eh, ta' 207 biljun euro dawn huma pagamenti ma nistawx ma nonorawx dawn l-impenji li aħna ħadna fis-snin li għaddew u l-lum huwa inevitabli li rridu nkomplu nħallsuhom. Allura biex nagħtikom ideja ċara, qed nuri l kollega u t-nurja l-ħattijor din it-tabella li għandi fidi dwar, dwar pagamenti tal-istati membri f'daw l-axar f'di l-axar sena. Fit-tmim l-2011, fl-axar xar tal-2011, f'Diċembru, ġew prezentati mill-Istati membri tal-biet leġittimi daw ta' pagamenti ta' biex ta' 15 il-biljun euro. Imma l-Kommissjoni dakkal biss 5 iġfri għandek iktar minn 10 biljun euro li għaddew bħal mill-bilanċ tal-2011 għal dak ta' 2012. U dan għandu riskju illi illi ma nonorawx il-pagamenti illi ma nirrispettawx il-pagamenti li għanna nħalsu għall-2012 u għanna nafu għal ħafna programmi ta' riċerka u xuħut mill-dak għandu ċessa ma' politika reġjonali il-pagamenti li jem għad l-2012 mux se jkunu bizzejiet biex aħna nil-likwidaw u nonoraw l-impenji li ħadna. Għal dan aħna tlabna l-Komissjoni biex tkun realistika fil-abbozz ta' budget li se toħroġ u ħat prezenta fil-25 ta' april li ġej u għalhekk aħna tlabna l-Komissjoni biex tippreżenta il-previżjonijiet tagħha kemm jista' jkun malajr Minnaħa l-oħra, il-żjara tal-Kumitat tal Speċjalizzat li għandhom mal-perspettivi li għandhom xaqsu mal komissjoni irrid ikollu sens illi dak li hemm speċifikat kif qal il-kollega Fox fis-sens illi jekk aħna għandna rrieda illi nixprunaw ċerti linji tal-budget tal, tal fl-istess ħin nkunu kapaċi li nu naraw li mumma l-prioritajiet negattivi ġifiri ma nistawx kif ġeneralment isir fil-parlament nitolbu iktar rizorsi minnajr ma nkunu kapaċi nur naraw xi linji illi, illi jistaw jiġu minn fej jistaw jiġu mnaqsa l ispejjeż jew totalment jitnaqsu U allura l-Komissjoni għedin nitolbuha biex tkun responsabli fil-previżjoni tagħha. Jiġifieri għal kull priorità li aħna nħossu li hemm bżonn ta' iktar riżorsi, possibilment ikun hemm il-kontrarju ta' dawn il-priorità, ikunu prioritajiet negattivi li bihom inkunu nistgħu innaqsu l-flus. Bekk ikollna bilanċ ikun bilanċ ta' austerita imma jkun responsabli fl-istess kien ikun tajjeb biex aħna natu daqqatit fit-triq li għanna l-qoddim. U din hija tkabbir u impjegi, speċjalment l-impjegi fost iż-żazax li għal-jum aħna qed nippruvaw nixprunaw eh, linji eh, li hemm fuq iż-żewġ prioritajiet u nafu koll li l-bilanċ li l-budget tal-Unjoni jippermetti biss linji ta' indirizz li jkunu limitati f'dak li għandu xaqsam mal prioritajiet u mhix li, li aħna nsibu soluzzjoni tal-problemi kollha li għandna. Grazzi ħafna. Jean-Paul. Merci, Madame le Président. Je ne suis pas passionné par les... Grazie Jina minix affaxxinat minn dan għax int għandek l-impressjoni li isek għandek isek ħat toħloq il-maġija, toħroġ il-fenek mill-kappell. Allura nixtieq nassigura għaliex li Fox li li, għan, li kont fl-autorità għal 20 sena għatma ollejt taxxi għandit għanna tfaddil u kull darba nerġa' niġi elett. Koerenza, responsabilità, dan din hija talba tagħna. Ejja ma nagħmlux illużjonijiet bejnietna. Fid-diskussjoni li għandna bħalissa dinja biss e, dera minn qoddim, ma jfissix li eh, qed innaslu biex biex eh, nadottaw deċiżjonijiet qabel ma jkun hemm l-elezzjonijiet Franza u l-Ġermanja. Allura il-kwistjoni li namlu ċertu faċċata minnar ma jkun hemm xejn eh, eh, definit. Kien hemm eh, talba għal responsabilità. Aħna mhux qegħdin nitolbu iktar flus, imma qegħdin insaqsu biex għal iktar responsabilità l-istati membri ma jistax jattribwixxu għall-Ewropa responsabiltajiet imman bat juqotu jgħidu li sa l-20 memx lira jew euro ieħor. Allora, nistgħu nagħmlu eh, bilanċ biss fuq affarijiet li huma fundamentali. Issa dwar l-interpretazzjoni u għal għal għatna isfi flus, irridu naqsu, irridu eh, nikkontrollaw u daf xi fisser ikun suicida li aħna nneħħu l parlament id-dritt eh, tal per tal-multilingwizmu. Xirridu namlu illi meta najdu li memx fondi biex aħna natwaw għat ta' regolamentazzjonijiet fis-settur ta' sistema bankarju kieku ma kienx il-parlament l-organi differenti bankarji u il-proġetti li kellna u l-azzjoniet li aħna minna fuq il-banek ma kienux jistaw isiru. Iċ-ċittadini Ewropej kif jistgħu jifmu li dan il-parl li f'dan il-parlament jistgħu jiġu eletti biss nies li kun jafu l-Ingliż. Din ħaġa li ma tistax tkun. Allura rridu nagħmlu eh, id-doveri tagħna u u rridu nippruvaw nifmu din illi hemm ħafna dejn fl-Ewropa u li dan irridu jitħallsu u s-situazzjoni miex ekk l-lum, allura eja nieqfu li nirrakkontaw ħmerijiet eja nejtu li nistow namlu aħjar li għanna nġestixxu u nimmeniġjaw aħjar imma l-Ewropa ma tistax tippromovi il-rinnovament jekk ma jkunx hemm iktar riżorsi il-kazz jistaw jisiru fuq affarijiet mumiex utli bħal per eżempju ġeġġi visti eh, eh, vjaġġar barra, eccetera. Fuq dawn iva nistaw namlu kazz ekonomiji żgħar ifissru ekonomiji kbar. Sindku taraħal fil-kampanja jista' kapaċi jagħmel dat tnaqqis Umba taħna unjek maħniġ kapaċi namlu ċerti affarijiet oħra. Jekk aħna b'dan il-mod jista' iva jkollna eh, kontabilità li tkun iktar b'saħħitha grazzi. Tak so mekke fer ordet och... Eh... Olle, lånerefolj, Olle. Nista' ngħid illi jidher li bilanċ tajjeb U għatajib li namlu l-infadlu fejn nistaw, imma rridu nieħdu deċiżjoni li jistaw implementati fil-prattika. Jiġifieri żewġ prinċipji għanna u d-dimna, żewġ prioritajiet li għanna nżommu, u naħseb li l-Komitat Ikon għandu jżomm daw iż-żewġ prioritajiet l-ewwel irridu nassiguraw ruħna illi l-autoritajt Ewropej ikollhom il-fondi neċessarji biex jagħmlu x-xogħol tagħhom tajjeb. Bħalissa il-fondi mhumiex biżejjed. U din hija problema li rridu nsibu soluzzjoni għaliha. Kull ma jmur iktar qed il-fatt illi bil-leġiżlazzjoni li qegħdin indaħlu u nattwaw l-autoritajiet Ewropej qed ikollhom iktar responsabbiltajiet u allura il-baġit irid jimxi skont dan bil-setat kun ma jmur jikbru fuq dan il-level. U fil-fat, b'daw l-autoritajiet ġodda li ħloqna per eżempju stabilità finanzjarja fl-Ewropa biex kunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom u rridu nħarsu wkoll lejn il-management intern li qed isir mill-DG Ekfin u il-budget li jikrit ikun attribwit għal dawn l-entitajiet biex, dan ix-xogħol jisir mod effettiv. Imbagħad il-pjanita sena d-diela il-six-pack u two-pack li jkunu eh, f'postom u jkunu għedin jaħdmu għasena sena d-dieħla u għallura sal-ħarifa aħna jrid ikollna pjanijiet speċifiċi ħafna fuq dan għal dan. Allura rridu nassiguraw ruħna il-Kummissjoni tkun tista' tagħmel il-parti tagħha b'mod effiċjenti u dan għandu jsir kif kien intis fil-bidu. U naħseb għandna nifukaw ukoll għall-iżvilupp tal-istatistika Ewropea. Dan huwa programm, pereżempju biex biex niġildu l-evażjoni tat-taxxa il-kriżi u rrit li aħna għanna bżon intejbu l-istandard tal-istatistika tagħna u għanna nkunu nistaw inkopru sma oħra, allura naħseb għanna nkunu konsistenti dwar kif nallokaw ir rizorsi tagħna. Umbat, naħseb li il-possibilità nkunu iktar effettivi biex nikkombattu l-evazjoni tat taxxek nikkupraw flimkien dwar dan. Allura nixtieq li l-qudiem nara eh, proċess eh, tajjeb, kostruttiv fix li ġejjin u li ħalli riżultat koerenti u li kulħadd jerfa' responsabilità tiegħu. Naħseb kulħadd jifhem x'inhu ma raġunijiet ta' din il-kriżi u rridu eh, insaħħu l-entitajiet ta' supervizjoni, għax dan huwa biex nigarantixxu l-futur rridu naħdmu u nieħdu azzjoni issa u dawn l-autoritajt li ħloqna irridu jagħmlu x-xogħol tagħhom inkella inutli li għamilnihom. Grazzi. Min qed jitkellem fissa Malta? Jek jogħġbok. Naħseb li s-sur Lavija s-signora Haglund. Naħseb li s-signora eh, Jensen, għanzi. Eh, naħseb li s-sur Lavija ta' sira tajba u spiegazzjoni tajba tal perspettiva finanzjarja fuq seba' snin, il-pagamenti qed jiżdiedu għaliex qed inħallsu il-pagamenti tagħna wara kollox u għanna numru ta' ministri ta' finanzi li probabilment laqas jifmu sistemi u għalek jafu li ħalqu problema ma jafux kif ħajsolvuhom u ma jridux ħalsu għares tagħhom. Issa, fuq l-iktar speċifiku. Fuq il-budget tal-Kumitat Ikon jiena naqbel ħafna ma' Sur Gozes u anke ma' Sur Ludvigson li iva rridu niżguraw li l-awtoritajiet ta' supervizjoni ikollhom il-fondi meħtieġa biex jagħmlu r-rwol tagħhom u kull ma jmur qed ikollhom iktar rwoli. Għalhekk nixtieq ngħid li jekk aħna fiħdan il-kumitat ikon il-baġit tagħna ser insibu kif ħanifrankaw il-flus, ikun diffiċli għalihom għaliex diġà Għanna parti zaħira tal-budget diretta lina u safejn niftakar jien fir rigward l-aġenzi l-aġenziji u l-tbassir tagħhom forsi għanna bżon saħan xi sussidi biex nkun nistgħu ngħinu dawn l-organizzazzjonijiet. Għalhekk naħseb li dan il-kumitat jinsaf situazzjoni speċjali u jkun kemm xejn diffiċli għalina li nsibu fejn ħanifrankaw il-flus. U normalment meta l-Parlament jiddiskut il-budget namlu revizjoni bejn il-komitati tal-aġenziji kollha. Neħtieġu li konna aġenziji ta' regolamentazzjoni li jistaw jaħdmu tajjeb wara kollox. Għalhekk naħseb li sur Fox għandu jikkonsidra dan minkejja li forsi jista' jkun matematiku xorta waħda ħajkun diffiċli għalih li isib frankar fil-kompitu tal-kumitat tagħna u fejn frankaw il-flus Fir-rigward dak li qajjem sur Ludvigson fuq il-budget tal-Kummissjoni naf li hemm ir-ruoli kapaċi jaqdu r-ruoli ġodda tagħhom nisimaw li l-Kummissjoni tipprova żomm mal-wedit li jagħmlu huma stess li jnaqsu l-amministrazzjoni b'5 fil-mija u diġà bdan bdow dan il-proċess iżda Mbagħad iridu żidu foqsma interni u jnaqsu foqsma oħrajn. U eżerċizzju tajjeb iżda rridu nkunu konxi tal-affarijiet u mħasbin li ma joħorġux imbagħad b'budget fejn ma jistgħux iżommu mal-obligi tagħhom rridu jkunu jistgħu iwettqu l-istatistika tagħhom u anke fuq il-kontrolli rridu jkunu jistgħu jaħdmu. Grazzi. Grazzi, President Sazven. Oh, Ole, oh, you want to intervene? Ole, jitkellem? Kjoġbok. Genom alltihopa, men jag kan garantera. Skużani, President, irrit nitlaq u ma nistax nisma debattitu kollu. Iżda da ma jfissirx li minix interessat, irrit nattendi vot. Iżda interessat ħafna debattitu u għalek xtaqt għajan dan il-punt. Grazie tal-li għarrafna, tajt president issa Sven. Well, thanks for... Uh... Grazzi tal-li kena skambju ta' femiet bikri, għalix forsi dan jevita diskussjoniet komplikati iktar tard. Naħseb li fuq din il-kwistjoni tal-budget, aħna bħala jekon għanna responsabilta limitata. l parti tal-budget għanna miex kbira, kwistjoniet il-gbar u l-iktar uh, diffikultajiet dwar id-daqs, dwar nefqa fuq ma li mux uffiċjenti, ma miex parti mill-budget tal-ekon għalhekk hemm kwistjonijiet kbar ħafna kif l-Ewropa tonfoq il-flus tagħha, nofqo ħafna flus fuq politiki mhux sostenibbli naqbel ma dak li ntqal qabel nofqo flejjes għal mezzi u forum ta' produzzjoni li mhumiex konsistenti mal għalijiet ambientali fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 jekk nagħtu ħarsa lejn il-budget tal-bidja, jeħtieġ li jkun hemm bidliet li jsiru hemmhekk. L-istess japplika fuq ir-riċerka fuq il-parti tal-politiki strutturali u koll nafuħ dan iżda miex il-kwistjoni ewlenija. Jekk hemm perspettiva tal-ekon għal dan, allura huwa li nistaqsu fejn n nefqa fl-oqsma differenti oħrajn jekk ix effiċenti mill-punt di vista tal-politika ekonomika. Għalhekk dan ikun diskussjoni li tkun ta' valur, għażis rapporter, u din tkun diskussjoni li tagħti il frott Din tkun diskussjoni ta' valur imma naħseb li li minnek il-budget ta' l-ekon miex il-post fej noqodu namlu l-istess kwistjonijiet jaħarqu ta' favur il-nefqa tal-Unjoni Ewropea, favur il-nefqa tal-gvernijiet, il-vale dawn huma kwistjonijiet oħrajn. Tkellimna fuq ħafna affarijiet tal-politiki, tkellimna li nsaħħuhom l-attivitajiet tagħna, speċjalment fir rigward l-Aġenzija ta' Supervizjoni. Dawn huma investiment tajjeb għall-Ewropa u għalhekk kieku kienu qegħdin hemm biktar setup b'saħħithom qabel kieku kienu jkollna inqas xinħalsu u għalhekk tkun ironika li issa nitolbu li nillimitaw in-nefqa għall aġenziji Ewropej ta' Supervizjoni minn pajjiż u tkun ġej minn pajjiż li tkun għadda minn diffikultajiet kbar ta' finanzi u ta' supervizjoni u għalhekk nix nirrepetu dan l-iżball. Li l minn hekk naħseb li dan il-kumitat staqsa bosta drabi li l agenziji jrid ikollhom il-mezzi sabiex ikunu jistgħu iwettqu il-kompiti li ntuhom aħna bħala leġizlazzjoni. Għalhekk għandna konsistenti hawnhekk fuq żewġ livelli. L-ewwel ma nistawx permezz ta' leġizlazzjoni impoġġu iktar kompiti lis superviżuri Ewropej u mbagħad inċaħduhom mill-mezzi meħtieġa min-naħa tagħhom u anke mill-kwalità meħtieġa tal-personal u naħseb li hawnhekk irridu nkunu konsistenti. It-tieni nett irridu nkunu konsistenti wkoll fir-rigward tad daqs tal-budget. Aħna ħdimna ħafna fil-qafas tal-Kumitat tal-Kriżi Wolf Klins kien il-President hemmhekk u kellna uh, pożizzjonijiet b'saħħithom ħafna sodi bħala Parlament fuq il-budget u għalhekk m'għandniex ninsaw dak li diġà qbilna dwaru. Għalhekk nappella li jkun hemm kooperazzjoni tajba mar-rapporter biex ma jpoġġux ma jpoġġix il-pożizzjonijiet personali tiegħu fil-qofol tax-xogħol tiegħu iżda ansi qis id-deċiżjonijiet li ttieħdu hawnhekk fil-Kumitat u anke fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Jürgen. Grazzi Sharon. Mod ġenerali nista' nappoġġa dak li qalu l-kellima qabli l-ewwel nett jiena nassumi li il-budgets pubbliċi kollha iridu josservaw prinċipji għaqlin ta' ġestjoni tal-budget. Anki meta nagħtu ħarsa lejn in-nefqa tista' tikkritika n-nefqa tal-bidja hemm ħafna mistoqsijiet nistaqsu, iżda dejjem ikun hemm bażi politika għal dan hija kwistjoni li nigarantixxu sigurtà tal-ikel fl-Ewropa wara l-kriżijiet tal-ewwel u tieni gwerra dinjija. L-affarijiet inbidlu llum il-ġurnata nista' niddiskutu dan iżda dawn l-affarijiet ma ddaħlux għal xejn b'xejn. Imbagħad nixtieq Najtu ukoll li l-budget Ewropew jirrappreżenta biss wieħed fil-mija tal-GDP tal-Istati membri. Hija somma kbira iva imma qiegħda f'proporzjon mal-ekonomija tal-Ewropa u għalhekk huwa ammont żgħir ta' flus li qed nitkellmu dwaru hawnhekk meta mqabbel mal-bqija u naħseb li huwa flejjes huma flejjes li qed jintefqu tajjeb huma utli għandna aktar tkabbir tal-Ewropa dal-waqt il-Kroazja se sissieħeb fis-sajf ħatkun 28 stat membru għalhekk il-pagamenti ta' kumpens u n-nefqa tal-iżvilupp rurali reġjonali tagħhom ser jikber ma kienx hemm oħrajn li li ġew allokati għal dan minkejja li kien hemm tkabbir ieħor u dan għandna isuħ. Il-budgets tal-Istati membri zdidu biktar rata maġna meta mqabbel mal-Unjoni Ewropea u l-budget tagħha matul is-snin u għalhekk nistgħu ngħidu l istati membri li għanna bżon iktar flus, nistaw n argumenta uħdan, jina lest li nattakka unek u najt li għanna bżon iktar flus ċertu oqsma minħabba r-ruoli dejjem jikbru tal-Unjoni Ewropea u naħseb li dan għanna niddefenduh bis-saħħa. Ir-ruol tal-awtoritajiet supervizorji kien importanti, jiena nappoġġah dan. Naħseb li n-nefqa mhix vera nefqa iżda investiment Hija kwistjoni kif ħanevitaw nefqiet oħrajn li jistgħu jifeġġu minn kriżijiet oħrajn li jistgħu jifeġġu fil-ġejjieni. Naħseb li hawnhekk nkun qed nagħmlu b'satan fir-roti lilna stess. Inkella. Daw kienu l-punti li xtaqt nżid l diskussjoni u mhux se noqgħod l-wisq għal xejn. Nittama li fil-Kumitat Ekon nistgħu nsibu qbil biex bekk il-Kumitat tagħna joħroġ favur l-istabilizzazzjoni tal-budget. Grazzi ħafna, tajta President. Issa, et naqru mill-ħin tal-rekwiziti ta' kapital għandi kellim oħrajn jixtiequ jitkellmu xorta waħda Viki. Wara li konċedu tal-budget tal-bosta snin, jiena sodisfatta li dan il-proċess qed jibda fil-stadju bikri fil-sena finanzjarja għaliex fl-imoddi konna nħallu għal-waqfa tas-sajf u naħseb li dan il-kumitat ma kellux ruol li nagħtu eżempju fir-rigward kemm nimxu bil-aqal li niddiskutu ma' nies li huma responsabbli għan nefqa tal-linji budgetarji. Naħseb li jekk il-ħin nużaw tajjeb nistgħu ikun aktar dettall li jista' jkun tajnuna għal ċertu tħassib tal-membri. Speċjalment jekk narawx jekk hemmx mod iktar aqli li naħdmu ma' esperti tal-istati membri, per eżempju, anke fuq rigward tal-autoritajiet supervizjoni, ta' supervizjoni, Eh, biex naħdmu biktar effiċjenza. Naħseb li kien hemm linji budgetarji li ma ntefqux fil-passat, forsi ma kienx hemm użu tajjeb għalihom rridu nħartu ħarsa lejdan u nħarsu iktar minn sena ta' perspettiva finanzjarja waħda biss. Rridu nħarsu lejn l-istati membri, nħarsu lejn l-impatti fuq medja ta' żmien fuq il-budget tagħhom u naħseb għal darba hemmhekk il-kumitat jista' jagħti l-eżempju. Mhux nħarsu lejn il-linji budgetarji biss fuq medda medja ta' żmien, iżda kif qal il-kollega nagħmlu kummenti fuq linji budgetarji f'poqsma oħrajn u jiena fl-mod diġa għajjem kwistjonijiet fuq iskemi ta' pensjoni, tal-istituzzjonijiet biex naraw jekk mhux konformi ma' dawk tal-Istati membri. Grazzi Andreas. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol tiegħu. Il-mistoqsija tiegħi hija fuq il-kwistjoni tal- linji budgetari ta' nefqa ħafna drabi ma jintużawx tajjeb fil-budget tal-Unjoni Ewropea li l-Istati membri ma jkunux kapaċi fir rigward il-fondi strutturali li jassorbu il-flejjes li hemm fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Eddin hemm li jom, ħafna drabi mbagħad il-Kummissjoni tiġi kritikata. Il-Kummissjoni ma tkunx kapaċi li tbiddel imbagħad wara l-allokazzjoni tal-fondi, għandna ninsew għanna niftakru dan, jina għalek nistaqsel il-rapporteri kux les per eżempju fir rigward il-fondi strutturali diġa għandek flejjes li jinsabu allokati skont il-kapitli, inti lest li tejn dawn il-flejjes jiġu allokati fuq smoħrajn ġodda fejn dawn il-flejjes jistaw jintużaw biktar effiċenza u jistaw jintużaw jiġu assorbiti fir rigward il-sena finanzjarja hemm min qed webbes rasu jkaxkar saqaj, iżda naħseb li tkun utli. L-aħħar kellima jiena stess tajt il-President ħanżon fil-qosor. Nixtieq niġbidkom l-attenzjoni għal fatt li fl-aħħar plenarja tagħna fir-rapport tal-budget aħna votajna favur emenda li Eh, l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej, l-ISA, huma priorità u huma importanti. Din hija kwistjoni ħafna ta' importanza hekk kif qed nimxu l qudiem b'sensiela sieħa ta' atti delegati u standards tekniċi ta' regolamentazzjoni u hemm ħafna kwistjonijiet legali hemmhekk għalhekk jiena nappoġġa dok li qalu qabli fuq din il-kwistjoni li iva neħtieġu nagħtu ħarsa għall-iktar flejjes għal dawn l-awtoritajiet biex jaqdu rwol tagħhom wara kollox. Jiena naħseb li dan ħajkun diffiċli ħafna biex insibu budget li diġa kważi huwa de minimis fil-kumitat ekon. M'għandix problemi li nħarsu lejn aġenziji oħrajn u forsi ma nżidux in-nefqa tal- l-aġenziji b'mod globali jew tapplika xi strument ieħor. Jiena naqbel li ma jistax ikollok budget ta' inflazzjoni mill-lejl annar li jikber f'daqqa. Allura naqbel imma minna ħal-oħra li ma nistax naqdu naqtaw il-budget għal dawn l-aġenziji li huma importanti hemm bżonn ta' sikurezza finanzjarja u għalhekk nafu li waħda mir-raġunijiet li qegħdin f'din l-awsterità hija propju minħabba dan u għalhekk importanti ħafna nistaqsi l-sur Lavija eh, iżomm mal-ħin, diġa qed naqru mal ħin tar l-stabilta finanzjarja u rekwizita ta' kapital, iżda jekk tixtieq il-kelma ftit minuti nadilek il-kelma. Ħanżomm fil-qosor ħafna l-ewwel net nirringrazzjakom tad debattitu interessanti li huwa raġuni Ewlenija għala r-rapporter qed jitlob li jitkellem għal kumitati speċjalizzati. Għaliex permezz dan il-proċess, ir-rapporter jista' jikseb elementi speċjalistiċi meta mqablin mal-prioritajiet tal-kumitati differenti. Il-kontribut tagħkom naħseb li huwa ċar ċertu kollegi diġa kienu proponow bħala linji gwida ċertu affarijiet u ma kienx il-post ċira fej jiġu allokati il-prioritajiet ta' supervizjoni finanzjarja, iżda ħajkun fil-mandat ta' trilogu u aħna ħandaħlu dan fost il-prioritajiet li il-Parlament Ewropew ser jesprimi. Is-suġġett huwa suġġett ta' kritika, nirridu noqogħdu attenti u nkunu konxi tal-fatt li ma nistgħux noqogħdu nitolbu biss. Dan huwa l-messaġġ tagħna. Ma nistgħux nitolbu biex ikonna aktar, irridu naraw fil-qafas tal-budget ġenerali li huma l-programmi li għandhom livelli ta' implementazzjoni baxxa jew inkella programmi li nħossu li huma inqas ta' priorità meta mqablin ma' oħrajn. U f'hemmhekk forsi nistgħu innaqsu xi ftit jew nagħmlu xi riviżjoni. Kien hemm għat ta' osservazzjonijiet min-naħa tal-kollegi u għacħar li l-prioritajiet ta'kom ħat definuwom intom fil-komitat ir-rwol tijaj u għalli wara nismajt l-ewel eh, kummenti minn din il-negozjar nerġa naraw il-mandat tagħna bħala trilogu u anke mbagħad negozjar kollu għal budget. L-awtoritajiet ta' supervizjoni rid ikollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jaħdmu tajjeb. Mbagħad kien hemm domandi speċifiċi fir rigward il-politiki reġjonali, iżda dejjem irridu nqisu li l-politiki reġjonali għandhom approċċ minn isfel għal fuq u għalhekk huwa minnu li l-programmar mill-ġdid iridu jiġu mwettqa mill-istati membri jew mir-reġuni involuti. Huwa ċar għalhekk li fil-qafas ta' disponibilitajiet li għandna kull entità tittuża r-riżorsi tagħha baqal Din il-filosofija tagħna li nittrasferixxu fil-programmazzjoni il-flejjes fl-iktar postijiet baxxi fil-ġerarkija fejn hemm ħtiġijiet importanti biex bekk ikunu jistgħu jużaw ir-riżorsi li l-Unjoni Ewropea tpoġġi a dispożizzjoni tagħhom. Grazzi. Thank you very much. Um... tassew. Aħna se jisu dinna bozz ta' opinjoni fit-30 ta' Mejju jew forsi fit-19 ta' Ġunju. U f'dan il-kas, mela bħala dan il-kas il-skadenza l-emendi ma tamir sensa xejn għandi 18 ta' ġunju, aħna nkunu qegħdin nikkonsidraw l-emendi fl-10 ta' Lulju u l-għanu għal votaw fit-19 ta' Deċembru u mbagħad il komitat se jivvota f'Ottubru. Imissa naddu għalla bozza l-opinjoni. Naddu issa għal punt li nisfuq l-agenda tagħna, punt numru 8 u 9 id-direttiva u il-regolament fuq il-capital requirements u skambju ta' opinioniet fuq l-emendi. Oxma Karas, Oxma Karas, kħedbuk. Signora ċer. jiena unnek nilqak unnek pala r-wol doppju tijak, pala presidenta kif ukoll il-shadow reporter. Eżis kollegi, għandi erba punti li nishtiq l-kom. Nawennet. 1643 emenda ġew imresqa regolament u 552 ġew imresqa uh, fil-kwarta direttiva. Ġviri 2195 emenda. ġvijalija pala bħala rapporter kienet ċerta pozittiva li enitni ħafna fxoli illi rajt illi prattikament l-emendi kollha miex kienu meċin fl-istess direzzjoni. Li naturalment u minħabba l-fat li għana kena proċess intens ħafna ta' intensif ħafna ta' diskussjonijiet fis-sena 2010 fuq dan il-suġġett. u fid-daw ta' dak li qalu il-Parlament, deċiżjoni ħadet il-Parlament, aħna ħriġna bi proposti. Għalhekk qegħdin naħdmu sfiqfu dawn il-kompromessi, nix ningrazzja Julia Grizz u s-Sekretarjat u l-assistenti tal-membri illi għenu f'dana kollu. Ikoll nafu kemm kien u determinazzjoni dan kien jinvolvi. ħafna qegħdin jgħidu li minħabba dawn ħafna amendi u minħabba il-komplessità ta' suċċett ħajkun meħtieġ illi nemendaw it-timetable tagħna tal-bidu. Issa jiena ma naħsibx li għandna bżonn nitbedu minn dak li għandna palissa pala skeda iva jambizjuza, ambizjuża, nistaw nistgħu u għalissa aħjar nżommu ma dak li aħna għandna. Kemm fl-interess ta' minn qed jieħu fis-suq, kemm fl illi aħna rridu jkollna negozjati fil-Kunsill, għal-adozzjoni għal tal pożizzjoni komuni tal-Konsil. Għalek, aħjar nżommu mal-iskeda li għanna, ma dati li għanna. Umbat, nivutaw fil-25 u 26 ta' april ġewwa Ittilet it net. Aħna qegħdin nistennew il-Kummissjoni. Qegħdin nistennew ir-rapport tagħhom li aħna konna tlabna għalih meta ġejna biex inqablu progress biex inkunu nistgħu nwettqu il-proċess ta' Basel. Ir-raba ħaġa. Fl-emendi għana naraw ħafna kommenti fuq ir-rabta tagħna mal-IBA, relazzjonijiet tagħna mal-IBA. Ħafna minn dawn l-emendi esprimew tħassib tagħhom. Dwar tiġijiet mhux proporzjonati illi jistgħu ikunu inġusti fuqhom u jiena nifhem minnaħa tagħhom jiena nista' ngħid il-kumitat li aħna qegħdin naħdmu mill-qrib mal bijaj u li aħna qegħdin inresqu l-emendi tagħna lilhom u li aħna lesti illi aħna nidru qudiemhom sabiex nispjegawlhom ftit il-prijoritajiet tagħna u forsi ntaffu ftit it-tħassib tagħhom. Aħna mhux se nippermettu awtorità illi tiffassal politika minnajr ma namlu xogħolna, hemm deċizjoni deċiżjonijiet li jridu jittieħdu minnaħa ta' l-IBA. dawn jridu kollha jitqisu fi proposti tagħna. Iżda ħafna nies dawn l-emendi qegħdin għajmu affarijiet li jridu jiġu ċerati ma' l Issa qabel ma nidħol fil-kapitli wieħed wieħed. Nixtieq ngħid illi hemm xi oqsma fejn konna qegħdin inqisu li nbidlu xi affarijiet mal-kollegi u ħadha minnhom hija tnaqqis tal riski tal kalkulu tar-riski għall-SMEs. Iżda dan jgħad biss għall-SMEs mhux il-portfolju kollha tal-bejħ bl-imnut. U m'hemmx dubju illi aħna rridu li dan nixprunaw l-industrija tagħna iżda naffarijiet ma jistawx jikbru żejjed sproporzjonament għandek kwistjoni ta' limiti massimi għal dak li huwa dħul. Dawn huma affarijiet li tqajmu fl-IPA li ntalbu illi jqisu l-possibilità illi iżidu dawn il-limiti massimi u għedin nistenew bil-ħerqa biex nisimaw naħa tagħhom, Umbat għandek il-buffer kapital kapital li qed jistenna li kunem ċertu istituzzjonijiet sistemiċi illi jistaw jikkawżaw illi s-sistema finanzjarja kollha tikrolla jekk l-affarijiet ikunu sejrin ħażin. Ikun ma jkunu sejrin ħażin għalhekk għandhom bżonn ċertu għajnuna. Din il-proposta qed tiġi mejjuna mill-gruppi kollha u tiġi appoġġatu mill-gruppi kollha e, hemm ċertu sfumaturi b'tifta differenza bejnietom imma li dejjem qiegħda l-appoġġ hemm qiegħed. Issa fuq il poesika ta' ħlas għal-banek din hija xi ħaġa li aħna irranġajna aħna rridu bħala IBA niddefinixxu kriterji. Rridu nħarsu lejn il-pjegati illi jridu jitħallsu skont ir-riski tagħhom u jitkolom ċertu rekwiziti speċifiċi, ċifiri ħana għedin inħarsu lejn inċentivi biex ma jkunx hemm impjegati li deħlin friski eċċessivi. Aħna tkellimna dwar relazzjoni fissa bejn ħlas eh, fiss u varjabli u jiena naħseb li l-elementi varjabli ma jistawx jirrappreżentaw iktar minn doppju l-element fiss u membri illi jresqu l-emendi xin daqqiet dawn nistgħu jmorru iktar lil lin minn hekk. Din id-diskussjoni aħna rridu nimxu bil-kalbu biex naraw illi ma nagħmlux iż Ma nistgħux nsiru populisti. Limitu massimu fiss fuq il-las ma jemix sens. Tkun ċuċata. Għaxin kella dak li kuma jkusax jagħmel xogħol tajpu responsabbli. Issa xinnu ma l-oqsma illi tifikaw fuqhom l-emendi. L-ewwel qasam hija l-kwistjoni ta' definizzjoni tal-kapital. X'emendi jifikaw fuq l-istrumenti kapitali differenti. Iżda jiena nħoss illi Aħna għattatajna approċ fej qed nifavorixxu il sustanza flok il-forma. Ista jekk aħna ser niminaw il-tifsira tagħna ta' capital, mela aħna ser nkunu qegħdin indarfu l-approċċ ġenerali tagħna li jfisser li l-banek kollha jridu jaqgħu taħt ir-regolament tad-direttiva. Waqt li ovvjament jħarsu ċertu strutturi differenti dak il juwa il-risk weighting għal istituzzjonijiet mm, tal-SMEs eh, dawn l-emendi kollha jimxu fl-istess direzzjoni. Mm, Kifet, hemm dawn l-sfumaturi żgħar hemm min irid jagħti tnaqqis termini ta' perċentwal, hemm min qed juża fattur ta' escalation, ta' eskalazzjoni dawn it-talbit kollha tqisu kemm it tal-perċentwal terz u li nżidu it-threshold ġenerali. Hemm ċertu bonds ta' teżor min irrid ibiddel il-waiting hemm min bħal ħaddieħor irid jistenna sakemm tkun naqset il-kriżi qabel ma nirċivu proposta bis-sens mill-Kommissjoni inkella ħan nispiċċaw b'effetti proċikliċi. Għalhekk aħna għandna bżonn u risk waiting ġdid għal dawn il-bonds, dan il-treasury bonds u il-bonds tal-gvern, imma aħna irridu noqogħdu attenti li ma jkunniġan l-effett proċikliku. Issa l-likwidità, il-buffer sal likwidità dan irridu jiġu indirizzati imma jridu nikkonsidraw jekk irridux illi ndaħlu dan ir-ratio qabel Ma jikun ikun hemm dawn minn fit twettiq tal-miżuri, aħna narfu li l-dispożizzjoni tal-likwidità aħna irridu nkunu inqas invażivi. Aħna rridu nanalizzaw l-assi likwidi li għandna. U aħna rridu nżommu b'dak li għandna. Il-proposta li għandna madwar il-mejda, ġifiri li naqdu l-kwota tal-likwidità, hija xi ħaġa li aħna naħallu f'idejn il-Kummissjoni. U hekk biss li aħna nistgħu naċċertaw illi il-benchmarks meħtieġa ser jitlu fis-seħ biżmien tajjeb. It-tielet blok il-ratio tal-leverage. Aħna rridu naraw hawnhekk jgħidux minn miżuri ta' pilastru wieħed jew pilastru tnejn taf l-opinjoni tiegħi fuq dan. Ma nsawx nindeċidu fuq xi ħaġa li m'għandniex bħalissa li mhux qiegħda qudiemna. Irridu nistennew sa tmiem il-periodu ta' valwazzjoni li aħna tlabna liha. Issa, flessibilità. E, armonizzazzjoni minima meta qabel ma dik massima, iva għan aħna neħtieġu flessibilità iżda rridu naraw illi istati membri kollha qegħdin jużaw din il-flessibilità fejn dan l-istess eh, fast referenza u rridu naraw illi eh, Komissjoni Underworld ta' Supervisorju possibilità li intervjenu trasparenza u regoli komuni kif ukoll il-koordinament inkluż mill-Kommissjoni. Fir-regolament għalhekk għamilna proposta illi taħt ċertu kondizjonijiet, inkluż eh, reviżjoni ex ante, me stati membri dan jista' jmur li lejn mid-dispożizzjonijiet tas CRD. Iżda stati membri du jispjegaw x'iski makroekonomiċi tsir jiġu indirizzati miżuri jistaw jittieħdu brabta mal-tiġijiet ta' disclosure skont wieħed wieħed tminja wieħed erba' zero ta' CRD u mbagħad għandek bżonn capital buffer għal systemic important institutions dan jagħtu biżejjed flessibilità. Skont artiklu 441 jgħid li ċertu miżuri temporani jistgħu jieħdu taħt ċertu ċirkustanzi jistgħu jiġu mwessa kemm id-direttiva kif ukoll ir-regolament jistgħu japplikaw għal istituzzjonijiet kollha. Aħna rċevejna mewġa sħiħa ta' emendi li indirizzaw kwistjonijiet internazzjonali. Eh, ma fissirx li ħana naqbdu u ninjarawhom u għadbon fil ġem iżda jekk jekk ma nqodux attenti jiena nkun qegħdin nipperikolaw il-kundizzjonijiet indaqs. Ġifier għandna bżonn diskussjonijiet hawnhekk. Ovvjament jiżin indirizzaw dan il-tħassib sewax, nitkellmu hawnhekk dwar uh, appoġġ minn naħan tal-popolu ġenerali għal dawn il-miżuri, ma fl-aħħar mill-aħħar aħna nagħta nawwa li noħolqu regolamentazzjonijiet għal setti membri kollha tal-Unjoni għal parċiċipanti kollha tas-suq Għalek, aħna rridu nieħdu speċifiċajiet fil-stampa, rridu nżommu fil-stampa, iżda ma nistaw nħallu ħadd barra u laqas mu ħankunu qegħdin nissuġġerixxu li konna ktar eċezzjonijiet. Iġġifieri ejja nappoġġaw ix-xogħol ta' idna madwar il-linji dawk il-linji ħajkon iktar diskussjonijiet, iktar l-qoddim, mal-membri, mal-parċipanti tas-suq. Jiena ma nitkellimx mal-parċipanti tas-suq tul il-negozjati fil-komitat, aħna rridu niddiskutu bejnietna, aħna ipprovajna nkopru l-emendi kollha fil-kompromessi. U bbażi ta' dawn l-emendi il-Komitat ser toħroġ bi proposta. Ġifieri għal xej ser imqodu eh, imur u dimi pubbliku ġenerali u jkonna laqat mal oqsma interessati l-ewwel l ewel rridu noħorġu proposta li mbagħad ditta l-għom il-kumitat. Thank you very much. I've got a lot of people asking to speak. Uh, and I think I need to check the list. Mela, ħafna nis li jridu jitkellmu qed naqra il- il-lister, mis daqna ħan għamlu rotazzjoni sawa, għanni. Cool, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Andrea Schwab, Pablo Zalba, Peter Simon, Ann Jensen, Wolf Klintz and Sylvie Goulard. That is in addition to the shadows. Dan apparti shadows. Of Philippe Lambert, Vicky Ford and Jürgen Klute. Uh... Also sig. Issu Dorfman ukoll għal li eh, jitkellem, issu Nitraz. We might be continue. Jista' jkun li ħajkonna inkomplu eh, darba li niltaqgħu darba li jmiss. Għax mustan laħqu. Nadu l-ewwel kellim però. Grazzi tas-sew ċer. Grazzi l-rapporter tal-prezentazzjoni tagħhom dal-għodu u x-xogħol kbir siwi fermi li jagħmel fuq żmien twil. Meta nqisu t tul tal-lista tal-kellima jiena li nixtieq nagħmel huwa li naqsam il-proposti tagħna f'żewġ taqsimiet. Nipprovaw nifukaw fuq l-iktar punti importanti l-ewwel net. L-ewwel punt li għandna naħdmu fuqu. Aħna qegħdin nitilfu l-qalep u ġbejna. Aħna qegħdin niftu l-bib għal konsegwenzi illi ma nistgħux nbassruhom u ma nistgħux insolvuhom. Aħna rridu niddeċiedu kif ser nirregolaw b'mod iktar effettiv fl aħħar mill-aħħar. Nasab ta' min is-saħħaħ in-natura ta' ħafna fuq ħafna livelli ta' din is-sistema aħna ma rridux sistema waħdanija tal-istituzzjonijiet finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Neħtieġu il-varjetà Għanna bżon sistema li hija soda li torbot jorbtu ma' xulxin, struttura però kollha eh, għandha bżon li tisaħħa. Saħna kif aħna se kontribuċu għal dan? Għal dan ir-regolament, apposta regolament. Rigward il-forniment eh, kapital, kapital, aħna rridu naqsmu l-istituzzjonijiet. Kull istituzzjoni għandha livell ta' sogru differenti, aħna ma nistawx ikkonna l-istess kriterji għal kull tip ta' bank, ġifiri jew ħajkollok banek kibżen High Street, unbat ta' investiment, u għasab għandek kamna banek differenti u istituzzjonijiet finanzjari differenti. aħna nħossu illi dawn il fornimenta kapital u l-dispożizzjonijiet dwar il-kapital propjament jistgħu jiġu msaħħa. Rigward ir-ratios ta' dejn, kif inti tista titratta riski ta' suq fuq suq meta jkollok ratios u kwotas differenti? Hawnhekk il komissjoni għamlu proposta dwar kif nistgħu niċċottaw il-riski li nsibu fis Dan nistgħu namlu billi nagħmlu kota ta' riskju jew ratios sta riskju. Forsi jista' jkun dispożizzjonijiet differenzjati skont il-bank. Baħna irridu li nimxu tim biu kif edna ma nintifuxu il u l-ġbejna għax nkun kun għadin indaħlu regolamenti jizzina u nalmu l-barra regolamenti tajbin. Dak li aħna irridu niksbu fl-ekonomija reali, namlu x'namlu irridu nħarsu l-interess ta' dawn l-SMI, l-interessi ta' dawn l-SMIs, u għalek aħna rridu naqsu il pace ta' riskju għalihom u dan insibuh fit tabella ta' emendi li aħna passanna u għeddawn huwa punta enfazi jekk inti tixtieq li rapporter isa. U aħna nafu illi dawn hemm simpatija kbira għalija fid-dinja reali tal-ekonomija. Għax hawnhekk qed nippruvaw noħolqu xogħol u nistabilizzaw l-ekonomija. Mbagħad għandek il-kwistjoni ta' dwar jekk aħna nistax ikollna setta regolamenti li jkunu preċiżi biżejjed u mirati biżejjed fuq kull settur bankarju. U namlu dan tal-imoti li niprovdu sikurta għas sistema kollha ta' istituzzjoni finanzjari dak nu bażikament li rridu naraw iktar ċertezza, iktar stabilità fis-swieq finanzjarji aħna ma nixtiqux li naraw struttura li jisata ma taqax u il-sati membri irridu iqisu ċirkostanzi speċifiċi tagħhom. Aħna lanqas ma rridu ndajfu issu intern billi konna varjetà ta' regolamenti differenti għan soluzzjonijiet finanzjarji differenti. U barra minn dan aħna bżonn leġizlazzjoni illi permettu illi dawk il-pajjiżi li qegħdin ikaxkru saqajhom mm, u għawlura propjament biex eh, jilħu l ħabtiħar skont sistemi finanzjarji. Xi pajjiżi għandhom setturi bankari differenti minn oħrajn u r-rapporter tagħna tissuġġerixxi li għandu jkun hemm grad ta' libertà fl-implementazzjoni taħt leġis ta' regolament komuni. Naħseb din tkun idea tajba u naħseb din hija xi ħaġa li aħna nistgħu naħdmu fuq ovvjament id-dettalji mbagħad irridu niddiskutuhom wara, imma naħseb li l-koll nifmu b'mod ġenerali li dan huwa l-qafas fiħdan li fiħdan u aħna naħdmu biex naslu għal din il-mira ġenerali dwar eh, bonds u eh, self nazzjonali xinis jgħidu li għandu jkunem eh, pis differenzjat, xuħut jitkellmu fuq l-impatt differenti fuq l-ekonomija, tittaħseb fuq meta ta' żmien qasir, tittara wkoll fuq eh, il-bonds il ta' l-awtoritajiet lokali Dinja xi ħaġa li titifhimha wkoll mhux sempliċiment tagħmel regola waħda li tapplika l-awtoritajiet lokali kollha meta niġu biex huma joħorġu il-bonds tagħhom u il-loans tagħhom. Tittara il-ċirkustanzi ta' dawk ir-reġuni u hemmhekk aħna rridu naraw kif nistgħu eh, nivvalutaw dawk iċ-ċirkustanzi. Fl-aħħar tal-ġurnata għandek il-kwistjoni ta' bonds Ewropej li jkunu tajbi, li jkunu e, fuq fu bazi tajba u dan iwassalni għal dak li s-sitju ġermanis ma, fe, ma femmux u li huwa dan li aħna għanna pożizzjoni protetta ħafna għal bonds, bonds statali ta' fil-Ġermanja li huwa ta' zvantaċ għal Eh, xi pajjiżi oħra naħat isfel tal-Ewropa. Eh, fuq il-meta ta' żmien twil il-bonds Ġermaniżi jridu jirriflettu u juru l-istat ta' suq u għalhekk nemmen li għandu jkun hemm zero waiting għal bonds eh, għal Eurobonds u nispera li dan nisib appoġġ minħat tal-Parlament Ewropew ma daw affarijiet li aħna rridu niddiskutu. U hemm il-kwistjoni ta' governanza il-korp l-ekkim siħa corporate governance fil-leġislazzjoni qadima għal darruħ dawn huma punti li ċerti kollegi jkunu interessati fihom. Met nara l-ħadd li membri parlamentari li kienu jaħdmu fuqhom daw fil-passat. U l-aħħar punt skont il-kelliem u li għanna nefasizzaw ħafna fuq il-sigurta tal-mekkanizmu. Irdu naraw il-ratios u nemmen jen li jinistaw indaħlu likwidità fuq medda ta' żmien twil di tkun essenzjali u din it-tip ta' miżura tagħmel kontribut biex aħna ma nħallux ċerti avvenimenti jsiru bħal dak li ġara lil Lehman Brothers Bank fl-Amerika u jekk ma nintervjan jekk ma nintervjenux aħna fuq il-likwidità inkun qed nagħtu lil nfusna e, e, servizz għazin. Jina nemmen ukoll li l-Parlament issa għandu jaġixxi malajd u jaħdem malajd Imma d-direttiva u regolament li għandna hawnhekk ma nix ninsew ukoll Um, li huma importanti ħafna. Aħna għandna bżonn leġislazzjoni f'dan il-qasam u jekk hemm jeħtieġa għanna nirrevedu il-timetable ta' xoltana biex namlu xol tajjeb u biex noħorġu b'leġislazzjoni tajba ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, ettati prezidenta, l-rapporter fisem l-Alde Group, issanti kellima bħala shadow rapporter, u nishtiq nirringrazzja li l-onorevoli membru ta' xogħol tiegħu u malajr qed jibda jqassam ċertu eh, kompromessi potenzjali il huma merħba bihom dwar it-timetable naqbel li għanna nippruvaw nżommu mal-timetable rapida u ambizjuża li għanna u ħanitkellem bħala presidenta Is-segretarjata kull ħaġa li tam segretarjat u aħna fuq it-timetable namlu mill-aħjar biex indaħlu kollox u nippruvaw e, anka ndaħlu d-dati ta' trialogu biex aħna ndaħluhom f'din it-timetable daqshekk ambizjuża. Issa nerġa' lura bħala xedow tal-għaldej kolli ngħid illi m'għandniex immorru daqshekk e, malajr illi ma naċċet ma ndaħlux xi wħud mill-idea ġodda illi xi kollegi diġà sottomettew inklużi tiegħi stess laħet kien fuqhom issa. Mela, l-ewwel jiena daħħalt l-idea jiena daħħalt l-idea għal pjanijiet ta' riżoluzzjoni u naħseb li huwa taħtieġa li jkollna żewġ pjanijiet ta' riżoluzzjoni fi ħtiġijiet kapitali jiena Jena naħseb li di għanda tapplika għall-entitajiet kollha u ir-rwol li inatala fil-regolament ta' li jbijaj huwa li tkun involuta fil-koordinament di għanda rwol attiv anka meta jkun pjanta rizoluzzjoni għax inkella kif ħaj jkoordinaw allura jina kuntenta bil-fatt li aċċettajtu l ideja ta' cross-border manda tkun iktar ġenerali minn dan, nix ħan għamil xi ħtiġijiet għal fondi jew dettalji ta' oddot li għandna bżonn fih dan il-kuns biex ma nagħtux eh, skuża lill-kunsil biex ikun hemm dewmien. Dinja dan huwa prinċipju ġenerali wiesa qed nagħtu qisu tsunnerija u biex bekk forsi jkollok intitolament aħjar biex tuża din il-proporzjonalità jekk inti tista' tiġġustifika fil-pjanijiet tiegħu. Jiena nista naċċetta nista naċċetta ċerti e, e, ċerti suġġerimenti li qed joħorġu mill-ħodor imma mekk iridu jkollna ċerta kondizjoni ukoll dwar il-macro controls jiena e, ippreżentajt l-artiklu 122a dwar l-artiklu 443 fil-regolament nispera jintom tħarsu lejn dak li suġġerejtina xfej edha xuħut mill mekkanizmi li jina qed niproponi xorta jkunu relevanti. Jiena naħseb li jekk se jkun hemm xi projbizzjoni jekk biex najtek mill-Kommissjoni jien naħseb li għandha ssir wara l-avvenimentu mhux qabel. Fil-prattika jiena naħs ma nsirx li il differenza kbira, imma jekk ħan permettu l-Istati membri biex ikollhom ċerta flessibilità u anke biex jaqblu fuq xi ħaġa naħseb eh, din di tkun tista eh, taħdem forsi l-Komissjoni taħseb li dim jekk il-Komissjoni taħseb li dim se taħdem tajjeb li mhux suppost isir għandhom iwaqqafa u għandhom iwissu dwar dan. Ma nafx minix sgura kif il-Komissjoni tista eh, taħseb minn qabel fuq is-supervizjoni li suppost tkun għaddiet huwa interessanti fej inti fil-proposta jek tissuġġerxi li dinja e, konġu, dinja suġġeriment konġunt li qed iddaħħal il kollex tal-Kummissjoni. Imma rridu naraw kif jaħdmu dawn l-affarijiet ovvjament bid deċiżjoni konġunta li bija qiegħda fl-aħħar tal-linja jekk ma jkunx hemm ftehim allura ma jkunx hemm id-deċiżjoni, allura di timxi skont il-linji ġenerali ta' dal-komitat. Zewċ affarijiet oħra li nixtieq nitkellem fuq minna minċib xi proposti għal benchmarking u portfolios li jimxu eh, minn modelli ta' banek, modelli bankari differenti. Din nasab dan huwa żvilupp importanti ħafna fuq ix-xena internazzjonali dan qed jiżviluppaw dawn it-tip ta' portfolios imma diġà li BA qed jagħmluh fl-Asja u fl-Istati Uniti. Hawnhekk naraw komparabilità minn reġjuna għal ieħor. Għandna daw il-problemi kollha dwar minnu differenti biex jiġbet affarijiet u x'inhi leverage ratio, il capital ratio x'inhuma imma għandna varjazzjoni differenti jekk aħna ma kunix jista' jkollna xi tip ta' belura jiena favur ħafna ta' dan. U fil-fatt li kunaw disclosure rounded. Allura tinħares li l-emenda 770 f'dan ir-rigward. Issa naddu għal jekk imsejħa corporate governance, naħseb ħafna minn dan mill-kompromess li qegħdin tissuġġerixxu miexi fid-direzzjoni tajba jien għamilt xi proposta li xi ħadd għandu jkoll li jkollu blacklisting dwar imġiba ħażina jew xi ħadd allura xi ħadd jitneħħa mill-lista. jien ukoll daħħalt l-idea illi contract buyouts għandhom kunu suġġetti għall-istess tip ta' drawback arrangement u dan huwa skont l-istituzzjonijiet jikun jixbaħ il-bonus, il-pagamenti ta' bonuses l-oħra. U qed nirringrazzjak tal-li daħħal ta' issa ħanaddi għal dak li jena insejaħlu l-pakket ta' tkabbir li jien maqsim fit tnejn l-ewel diġa semmejt, semmejtu inti għall-SMEs u għet kontenta li għet nara tibdila fil risk weight met nara mekanizmu ieħor illi mhuwiex instead of mhux minn flok imma flimkien ma iġfir li rrit ikun hemm ċertu ring fencing ta' ċertu kapital dan, dan, dan il-banek ma eh, joġobomx inqas għax li tkollok ċertu kapital li ma jkunx qed jaħdem għajd il-kapital jina ma jimputanix minn ma jimputanix il-metodu u xapproċi kollok ma nitolbok biex inti teġa tħares lejn dan għax aħna kellna esperjenzi fuq il-risk rate li ma żdieċ li ma żdieċ it-tislif dan rajnaħ fl-Italja, allura naħseb li jekk nistgħu insibu xi mekkaniżmu ieħor jista' nistaw naraw jekk nistgħu nużawh biex naraw jekk jaħdimx il-parti liħor tal-pakketta tkabbir fejn inti għamil ċi emendi inti stess huwa fuq il-finanzjament kummerċjali, trade finance. U, dabbi li daħħal emendi biex tirranġa l-exposures u xi emendi ta' emendi ta' likwidità f'dak għandu x'aqsam mal-pakkett ta' trade financing daw ikunu tajbin ħafna biex nistimulaw it-kabbir fuq livell globali li ovvjament ikollu benefiċċji anka għalina fl-Ewropa ukoll. Imma l-banek tagħna huma responsabbli għal ħafna mit-trade finance finding, fundings, allura huwa estremament rilevanti bħala suġġett u naħseb li fuq livell internazzjonali qed jiġi diskuss u aċċettat xi punti oħra li nixtieq. Insemmi li huma differenti minn ta' kulħadd jiena daħħalt l-idea li inti ma tistax teżenti ruħek minn disclosure, minn ħtiġi ta' disclosure, illa b'xi mod dan inti ħad tkun qiegħed eh, tmur lil mill-metodu li tkun għażilt inti. Jina kontenta t-nara li jen verjeta kbira ta' assi li għandhom iġu verifikati, dan huwa importanti ħafna, estremament importanti jina konti mħasba li waħda mid definizzjoni ta' likwidità kienet simpliciment biss li inti tista tagħmel l-ekim seħ repurchase, iġveri kollok ripeċis, ftejim ta' repurchase mal-bank, dimix it-tip ta' definizjoni li jina nixtieq nara allura nixtieq li nillimitaw din id-definizzjoni li di għandha tkun li tkun sist varjetà sempliċi fuq is-suq u dik naħseb li l-intenzjoni imma tkun ħaġa tajba l-ura li nindefinixxu għadin. Jiena nixtieq nixbdilkom attenzjoni wkoll fuq l-istrateġija tiegħi ammenda 600 kontra l-frodi wara revelazzjoni li kellna tal-aħħar naħseb għandna bżonn strateġija kontra l-frodi Jiena nappoġġa l-idea illi nimxu li l-lin, xiftit li l-lin fuq is sovereign waiting u mux sempliciment konna rapport biss. Għanna nevitaw xi ħaġa li ma tkunx biss proċiklika imma naħseb li għanna nindikaw nuru movimenti li jatuna ideja naħseb xi ħaġa li ma tkunx zero. Jina equations ma joġbunix imma zero li kollok fl-axħar naħseb anka li kollok yield to maturity din bħala risk rating di tkun bidu tajjeb. Bħala għanna bilanċ fil-parlament naħseb li nistgħu nagħmlu xaġa fuq il-fund fund ratio fejn nistgħu nkunu b'saħħitna u hija relevanti ħafna. Mbagħad dwar il-Basel 1 naħseb għana nħassru għadin sakemm m'għandekx prova li għandek xi tip ta' konsistenza bażika, allura nsuġġerġi li jekk inti inti tkun um, użajt il-benchmark portfolio għal sena, tkun tista e, tamilla din. Allura jina ma nishtiqx li nara din sakemm għandekx prova tagħha. U fl-axħar jina rrit konsistenza b'dak li aħna għamilna fl-emir u nista' nappoġġja fl-EMEA, imma naħseb għanna nas għandu jkollna xi banek li m'għandhomx għalfejn eh, jobdu ir-regoli. Allura li jkollok imbagħad banek Naħseb naħseb aħjar la hawnhekk u grazzi ħafna u l-persuna li jmiss biex titkellem fil-lista hija diki. Grazzi ħafna verament jena kontenta bl-entuzjazmu ta' rapporter f'dak li għandu samma l-pakket li biex iġi e, eh, mifti jemma l-komitat biex joħroġ fuq l-agenda sa' li tfal ta' xardel u nwedu li fissam il-grupp ti jgħin għamlu xilitna kolla biex nejnuħ. Dinja sfida kbira, hija ħaġa vitali u nafu li mbagħad hemm id-dettalji x'naħsbu fuqhom, naqbel ukoll mar-rapporter li hemm importanza fundamentali li li s-suq uniku ikollu level playing field u xej ma jfixkel il-suq uniku meta jkollok gvernijiet illi jgħinu l-banek mill-falliment. U daw it-tip ta' garanzija ikomplu jfixklu dan is-suq uniku. Allura l-idea tija hija kritika li l leġislazzjoni Ewropea għandha iżżomm mal l-standards li joħorġu minn Basil tlieta f'dak li għandu xaqsam biex najnu fl-irkupru ekonomiku. Allura għanna niprofaw nimplementaw daw l-standards ta' Basil tlieta f'dak li għandu xaqsam ma' leverage u biex aħna jkollna level playing field fost il-banja imma xorta nemmen li hemm jem differenzi fil-mod kif aħna naraw is uniku rridu nirkonnoċu dawk is id-differenzi ta' swieq nazzjonali billi natu li stati membri varjazzjoni differenti u xi kultant dawn nirreferuhom bħala speċifiċitajiet Ewropej ċirkustanzi speċjali li applikaw għal konsiderazzjonijiet nazzjonali speċjali, ma dan huwa iktar diffiċli biex jiddaħlu fil-regolament għax pereżempju jekk aħna ma naċċettawx Bazil tlieta biex nejnu e, grupp ta' banek li għedin f'diffikultajiet di, allura mbagħad kull stat membru ikun irid jagħmel xi ħaġa. Jekk is-software nagħmluh bħala capital, dan ikun sinjal li jattibat lil li dawn l-istat membri allura rridu nħarsu verament li id-dettal ta' x'qegħdin nagħmlu hawnhekk u mhux biss nispiċċaw billi ikonna pakketta bażil u ngħidu dan huwa fil-fatt bażil imma fil-fatt tkun ħaġa negattiva ħafna. Il-punt liħor nishtiq namel huwa li meta nagħtu ħarsa lejn riforma internazzjonali globali ma rridux nġelu il kustat membru li jimxi mal-pass tal-iktar denominatur komuni baxx jew l-iktar denominatur komuni, rritu jkun hemm flessibilità biżejjed f'dan il-perjodu biex dan iseħħ. Vera minn hekk irridu nkunu sensittivi ħafna minn l oħra fuq l-effetti eh, sekondari li jfeġġu minn dan, spillover effects. Il-Kummissjoni elected is l-impatt fuq eh, pajjiżi ġirin. Jiena naqbel ma ħafna minn dak li nqal mill-rapporter fuq l-artiklu 4 u jitta ħtieġa li nagħtu ħarsa lejn l-aspetti nazzjonali. Iżda naħseb li l-Kummissjoni mhijiex seta ta' supervizjoni fiha nfrusa, għalhekk irridu nagħtu aktar ħarsa bir-reqqa fuq xem fuq il-livell tal-istati membri u xinu għarwol ta' pereżempju li SRB għal eh, riskju sistemiku, u x'inhu rwol tal-LIBA, EBA. U x'inhuma t taħit ta' deċiżjonijiet u s-setat marbuta magħhom biex naħdmu b'mod transkonfinali. Rridu nagħtu ħarsa wkoll kol marwol x'ser jiġri wara li seħ xi avveniment finanzjarju ta' effetti sekundarji jekk usser ikun hemm effetti oħrajn fuq stati membri oħrajn, imbagħad iva tittieħu l-pista dik id-deċiżjoni. Allura naħseb li nistgħu naħdmu kemm fir-rigward id-direttiva u anke fuq ir-regolament fuq il-kwistjoni tal-lodot eh, prudenzjali makroekonomiċi. Dawn jiġu l-ewwel qabel kollox. L-iktar ħaġa importanti għalija hija trasparenza. U dan japplika għal numru ta' emendi minn tiegħi Fuq il-kapital jiena qed li rridu nevitaw il-kapital għal nisma isma anke per eżempju għal korporattivi u l-kumpaniji differenti, naf li kien hemm emendi mill-PPE u l-SND li huma simili. Jiena mħasba minn xi wħud mill-emendi li ħajwaslu għal inflazzjoni artifiċjali tal-proporzjoni ta' kapital għal banek irridu naraw x'inhuma l-impatti bejnitna stess fuq dawn l-affarijiet, speċjalment għall l-interess ta' minorità eh, u affarijiet oħrajn simili li seġġa semmejt. Irridu nżommu mal-LCR li tibqa' bħala għat delegat nafu li hemm membri res u emendi fuq dettalji tekniċi u jekk hemm tħassib ta' veru għall-industrija bankarja għal uħut mill-affarijiet tekniċi nafu li wieħed minn dan huwa l-proporzjon tekniku. Nafu li l-Kumitat ta' Bażel għadot jaħdem fuq dawn id-dettalji u naħseb li l-IBA irrid ikollhom l-awtorità biex jagħmlu monitoraġġ ta' dan, ibidlu d-dettalji skont ta' rekomendazzjonijiet hekk kif joħorġu mill-Kumitat ta' Bażel. Il-banek iddiskutu dan naħseb li huwa approċċ li għamel sens hawnhekk. Jien nixtieq li nara impenn għal proporzjon ta' finanzjamenti sa jannar tal-2018 eh, hemm oħrajn li qalu bħali u importanti ħafna biex nevitaw li l-kriżi terġa' isseħ. Jiena nirrispetta il-fatt li hemm ħafna mendi fir rigward il-likwidità dwar il-monitoraġġ tal-pajjiż ospitanti anki barra mill-pajizi mill-żona euro fejn kien hemm monti kbar ta' likwidità li tneħħu mill-pajjiż ospitanti u l-banek tiegħu. Għalhekk naħseb li din il-koordinazzjoni bejn l-ospiti u l-ospitanti tittiġi rispettata. Min-naħa l-oħra hemm xiren ta' emendi li dajfu il-kriterji ta' likwidità. Hemm membru li qal li qas ta' likwidità ma rridx ikun trasferibbli. Jiena naħseb li l-kontra u għalhekk irridu nagħtu ħarsa lejn dan nagħtu flessibilità fil-perjodu ta' osservazzjoni lill iba u oħrajn iżda niżguraw li nibatu sinjal sot minnħatana li aħna impenjati għal standards ġodda ta' likwidità. Fuq il-leverage jiena naħseb li rridu nżommu f'moħħna li ila lu ħames snin issa mindu bdiet il-kriżi fis-servizzi finanzjarji u l-leverage eċċessiv kien parti mill-erq ta' dan u jina naħseb li trasparenza hija vitali hawnhekk. Il-banek kellhom ħin biżejjed biex ikunu trasparenti dwar il-proporzjon tal leverage tagħhom u rridu jispjegaw kif il-modelli ta' negozju differenti jistaw jifilħu għal proporzjoni differenti ta' leverage. Jiena naħseb li rrid ikonna proporzjon ta' leverage vinkolanti, naħseb li 3% huwa xira, nifhem li l-kontijiet ta' bankari differenti jiddependu fuq leverage differenti rridu naraw kif ħanirfinaw dan kollu. emendi mill-SND għalde ħodor li qed jitolbu għal proporzjon vinkolanti ta' leverage. Issa fuq Ir-riski hemm ukoll konsens wiesa mill-kumitat, speċjalment fi rigward is-self tal-SMEs, il-disponibilità tal-kummerċ eh, il-kummerċ differenti, il-finanzi tiegħu, u anke fuq is-CVA. Nafu li hemm tabella tal-komenda tiegħi 856 li ġiet ikkupjata ħażin, sfortunatament, u għat jużaw miżuri, miżati differenti skont approċċi differenti. Naħseb li rridu ftit miż-żewġ emendi biex niksbu bilanċ. Anke fil-rigward il-finanzjament strutturat eh, ta' uffiċjali olin, rridu naħdmu u kofinanzjament mal-Banka Ewropa għal-Investiment biex natu pis u appoċ l-infrastruttura tagħna hemm ħtieġa tal-inizjattiva tal-bonds Ewropej naħseb li biex namlu tajjeb għal dan rridu noqogħdu attenti għall iktar riski baxxi li rridu jittieħdu mill-awtoritajiet speċjalment dik bankarja. Nistgħu nħarsu lejn id-dettalji ta' dan iżda xtaqt inqajjem il-punt hawnhekk. Jien ma nappoġġax li nneħħu l-kejl għal eh, self ta' proprjetà kummerċjali dan kien eh, sors ta' ħafna telf fi żmien ta' kriżi u jiena naħseb li il-backstop ta' proporzjon ta' leverage u importanti. Peress li kien hemm il-liġi tal-Kumitat ta' Basel naħseb li dan ena bil-approċċ mbagħad li ġi wara tal-Basel 2 u naħseb li għalhekk jiena nappoġġa li kwalinkwa inizjattiva ta' limiti massimi ta' benchmarking għandha tiżgura li ma joħarġux modelli mingħajr riżultati konsistenti. Fuq trasparenza jingħad li hija vitali, ressaqt ħafna mendi fuqha u b'mod partikolari jiena mħasba dwar it-tibdiliet għal finanzjament tal-banek siguri u mhux siguri u anke prezzijiet differenti tagħhom u speċjalment l-impatt li jkollhom fuq il-kredituri siguri, speċjalment id depozituri qed naraw li ħafna mu valuti fuq l-iskema ta' garanzija depositi. Anke fir rigward il-bonds u titolarizzazzjoni dawn huma importanti skont anke swieq tal-bonds u anke semma test tal-assi biex bekk id depozituri mill-lejla nar ma jsebux li l-assi ġew titolarizzati mill-lejla nar lil eh, funders oħrajn u mhux lilhom. Fox ħadem fuq punt ieħor nirringrazzjah għal kompromessi tiegħek li isu ħafna mill-emendi tiegħi jiena kuntenta li qed tappella biex ikun hemm linji gwida tal iba fuq id-diversitajiet naħseb li dawn huma aktar xirqa' minkejja li nemmen li d-diversità tal-bord taqa taħt il-liġi tal-kumpanija aktar mill-liġi settorjali. Hemm l-argument li hemm riskju iktar baxx u aħna nieħdu inqas riski bħala nisa, iżda jiena fil-ħajja tiegħi ltqajt ma' ħafna nisa li jieħdu ħafna riski għolin u dawn leħqu b'xi rakkomandazzjoni u ma nafx kif fl-iktar livell għoli. U dan ma jfissirx għalhekk li għax tkun mara ħajkollok inqas riski milli kieku jkollok raġel li jmexxi l-bord. Għalhekk irdu naħdmu flimkien qed naħdem fil-fatt ma' Eileen fuq is-CRD, naf li hemm ħafna stati membri li ma implementawx il-proposti tas CRD u naħseb li dan għandu jkun il-bidu ta' din id-diskussjoni biex niżguraw li meta nagħmlu ħafna xogħol, speċjalment kif għamilna sena li għaddiet, dan din is-sena jiġi implementat kif xieraq. Jiena naħseb li rridu nqisu wkoll li ħafna membri differenti kellhom kuntest differenti dajfu l-impatt potenzjali fuq ċertu swieq, iżda jiena noqgħod lura milli nagħmlu eżenzjonijiet differenti. Jien nħares il qoddim biex naħdem flimkien ma' rapporter fuq xhur fi xahar li ġej u nagħtu ħarsa li elementi lejn kompromessi li feġġu binqodu attenti u ħafna speċjalment noqdu attenti għad-dettalji. Grazzi ħafna Filip. Grazzi, President. L-ewwel nett Nixtieq nirringrazzja l-Otmar u anke Julia u anke l-membri kollha tat-tim li ħadmu sew għall-emendi tal-CRD 4 u CR wieħed Naħseb li dan huwa xogħol siwa ħafna ma nix nisottovalutaw il-kontribut tagħhom il leġiżlazzjoni tajba. Nixtieq nibda bl-iskeda. Okmar jiena naqbel li ma nix ndewmu l-affarijiet għal xejn bxejn. Għalhekk jiena nixtieq naġdu kemm jista' jkun, imma rridu nagħmlu xogħol ta' kwalità. U jiena favur iktar il-regola ta' 80% tajba u ċerti mill nqoddu nistennew li konna 100% u l-aħħar 20% tirrekjedi iktar minn 10 xhur biex seħ. Għalija l parti essenzjali għara rridu naġlu huwa biex naslu qabel il-Kunsill. Hemmhekk naqbel ma' Jean Paul, jekk ma nistawx f'dan il-Kumitat nilħu pożizzjoni qudiem il-Kunsill mhux ser ikollna influenza għaliex jekk naslu tard diffiċli nbidlu pożizzjoni tal-Kunsill. Għalhekk għal dik ir-raġuni naqbel li naġlu. Minnaħa l-oħra jekk nataħarsa lejn il-kuntesti tad-9% tal-proporzjon ta' kapital għall-ewwel tal-Ulju għall-ewwel plenarja tal-Ulju, naħseb li għatfada l-ħin tamel differenza kbira l-swiq u l-situazzjoni ekonomika jekk teħdinna xarajn oħra biex nieħdu xol. xogħol Ma sibx li tagħmel impatt ekonomiku li hemm daqshekk urġenza li rridu nagħmlu xogħol ħażin biex naġlu. U għalhekk ir-raġuni l-nija hija li naslu qabel il-Kunsill iżda l-għaġla iktar minn hekk naħseb li bla se nista' ngħid li ma nistax nħoss l-istess urġenza li kellna per eżempju għal kriżi tal-euro. it tinnet Għan semmi erba punti u ħanorbot numru ta' affarijiet li qalu kollegi oħra. U għal darba ibda bl-inċentivi u rimunerazzjoni. Frankament, jiena ġbajt nisma nies jgħidu li din hija populista u għalhekk nix nidħlu f'dan l-argument. Ma naħsibx li naqbel ma dan. Għaliex jekk aħna qed nitolbu miċ-ċittadini fil-Greċja, l-Belġu, Franza, kullimkien biex ikun hemm moderazzjoni miegħu hemm l-argument ukoll li l-pagi irridu jkunu mal-produttività u l impiegi Jiena għandi ma sebt il-ħadd. Ħadd ma tani evidenza xjentifika li l-istrutturi tal-pagi u l-livelli tal-pagi li qed naraw fil- Deutsche Bank, Societe General, etc. korrispondu għal ħolqien ta' valur, kieku kien hemm rabta xjentifika ma' pagi bħal din u l-kreazzjoni tal-valur, naħseb li Angela Merkel ma tantx taħloq ħafna valur u laqqas aħna bħala Parlament Ewropew ma tinżidu l-valur u għalhekk nieqfu nikkonsidraw li l-pagi tal-miljuni huma xi ħaġa ġustifikata għanna emendi li għanna jibnu fuq CRD tlieta jgħidu li paga ma tistax tkun kbira paga ta' remunerazzjoni ma tistax tkun ikbar mill-paga fissa. Jiena kont involut u għal sena fil-karriera tiegħi biss il-remunerazzjoni tiegħi kienet ikbar mill-paga fissa tiegħi. Kienet laqwa sena ovvjament għalija, iżda jiena ma xtax ma kelli bżonn iktar mill-paga li kelli biex inkun motivat. Għodux tajdu li li għandek bżon remunerazzjoni ta', ta doppju, triplu, ħames darbit aktar tal-paga biex tagħmel xogħol aħjar, da falz. U jekk xi ħadd għandu evidenza li juri li jena żbaljat lest naraz, ma teżistix l-opinjoni tiegħi u għalhekk nieqafhom. Issa, fuq rigward il-proporzjon ta' paga minn wieħed sa' 40, u jew minimu sa massimu jew wieħed sa 20 bħala medja naħseb li din tqiset. Issa ngħaddi għal kwistjonijiet ewlenin tal-leverage ta' kapital likwidu Naħseb li l-argument u li nijaw huwa li peress li rridu nżommu l-kulħadd taħt l-istess keffa, imma hemmhekk rridu diversità, naqbel ma' Okmark u Dezmar u kull xedu rapporter, nafu li li poġġu li kulħadd fl-istess keffa mhux qed taħdem. U Bazel ta nafu li musa tiġi implementata minn kulħadd, rridu li l-affarijiet jimxu l-qoddim, iva imma jgħan nagħmlu differenzjazzjoni. U nafu li hemm tliet kategoriji fl-iktar parti għanna sifis globali, aħna tajdu li mandomx iżistu, u għalek għanna regoli speċjali għalihom. Fl-iktar parti baxxa, mux bħala daqs imma fuq l-iktar parti sigura, għanna banek fundamentali, eh, tradizjonali, li joħorġu depositi u jagħtu self lill-ekonomija reali. Jista' jkunu kbar, żgħar, korporattivi li jista' jkollhom ta' struttura ta' azzjonisti, jistgħu jkunu ta' tipi differenti. Imma ejja ngħidu li din hija kategorija separata u ntuhom inċentivi. Imbagħad hemm dak kollu li jifdal fin-nofs u din hija t-tielet kategorija, il-bqija. U hemm ħafna banek li għaw din il-kategorija. Aħna nanna namlu differenzjazzjoni tal-leverage tal-kapital likwidu u nużaw dawk it-tlet kategoriji. Paludo jiena lest li diskuti modi differenti ta' klassifikazzjoni, jiena naħseb li jridu kunu sempliċi hawnhekk għaliex iktar ma jkollna leġislazzjoni komplikata, iktar naraw kif ħafna banek jippruvaw flok jaddom il-bib jaddom it-tieqa. Għalhekk irridu qogħdu attenti. Ikun hemm tliet kategoriji, forsi erba, imma stax toqgħod tajt li għandek parti f'kategorija u parti minn oħra. Le, jew kategorija jew oħra, tittaqa fuq waħda biss. Irridu naqblu fuq dan. U ġala darba mbagħad fuq differenzjazzjoni, mbagħad irridu naħdmu fuq ir-rekwiżiti ta' kapital. Tafu li aħna iktar ambizjużi u iktar inxaqilbu lejn l-approċ tal-regolaturi tar-Renju Unit iktar milli dawk tal-regolaturi kontinentali fuq dan. Għalhekk għedna fiċ-ċar li rridu bejn 8 sa 10% għal banek fundamentali u dawk li tkellimna magħhom ħassuhom kom dwar dan 10 sa 15 għal kategorija tan-nofs u 16 sa 20 għal sifis globali. Iżda naqblu ma' ħurrija li tkellem il-bira tal-OECD u qal ejja morru li in minn mudelli stupidi ta' kontroll tar riskju li ma nistax nikkontrollaw. Għandna bżonn proporzjon vinkolanti tal-leverage għaliex ma tistax tagħmel supervizjoni tal-modelli tan-negozju kumpless wisq u għalhekk għal darb'oħra is sempliċitajja l li u aħna tnajdu għal leverage rritu konna bejn 2 3% għal bani fundamentali, 9% għal GC għal sifis globali u l-bqija għal leverage vinkolanti. Fuq likwidità naqbel ma' xerin li kem jista' jkun namlu definizzjoni ċara tal- Eh, sijar, naraq biex maħħa kifin il-lum rridu namluwa aktar sigura u rridu namlu xaħġa wkoll fuq l-SFR. Naħseb li mhux qegħdin waħedna fuq dan l-approċ u naħseb li kun valla pena li nidiskutu aktar fid-dettall. Xi ħaġa li nafu li l-Kummissjoni taħdem dwarha iżda għandna nindirizzawa hawnhekk ukoll sa ċertu punt hija l-kwistjoni ta' shadow banking. Għalija naħseb li mhux għax kien kummissjoni taħdeseb li nagħmlu xi ħaġa li aħna m'għandniex nużaw l-istrumenti li qegħdin hemm fir-regolament biex nagħmlu xi ħaġa fuq shadow banking u ta' bilħaq l-unika mod kif nindirizzaw hawnhekk f'dan it-test huwa li nagħmlu maniġjar tal-flussi ta' flus bejn ix-shadow banks u l-banek regolati. U hemmhekk li noqogħdu Naplikaw il-proporzjon ta' leverage u l-limiti massimi għal flussi ta' flus mill-banek regolati u mhux regolati, naħseb li dan jipermettina minn tal-inqas li bil-mod il-mod noħonqu il-shadow banks mill-fondi tagħhom. Naħseb li b'dan il-mod għandna nikkomplikaw il-ħajja tagħhom dawn il-banek. U fl-aħħar mill-aħħar aħna ma rridux li shadow banks jibqgħu jeżistu frankament. U dawn huma għalhekk il-punti u l ninti tiegħi għal darboħra napprezza li r-rapporter diġà ħareġ bċertu kompromessi bina lest ngħid li nivvota għada jekk hemm bżonn jekk ir-rapporter jilqa l-emendi kollha. Musser ikun il-każ u għalhekk naqblu, forsi mhux fuq kollox, ma aħna lesti naħdmu biħġarna biex naġlu ma dan jiddependi fuq natura tal-kompromessi li nkunu ħanaraw. Nieqaf hawn mużajċ 12 minuta li l-kollega tiegħi użat. Grazzi. Grazzi, Jürgen. Grazzi, President. Il... rigward l-iskeda, nixtieq nirringrazzja l-Sur Karas għal xogħol ta' tħejjija tiegħu kien xogħol ibes ħafna u naħseb li meċa tajjeb. Fuq l-iskeda naħseb li napoġġaw li naġlu l-affarijiet iżda jiena xettiku meta nara x'kwistjonijiet oħra għandna fuq l-aġenda. Mifid per eżempju, għalhekk irdu naraw kif ħan meġinġaw dan ix Fuq l-emendi minnaħa tagħna għandna tliet kwistjonijiet ewlenin li provajna ninkorporaw fil-emendi tagħna u naħseb li dak li ngħidu huwa kompatibbli ma' dak li qalu oħrajn għabinna aħna nixtiequ nżommu eh, ambjent bankarju ċentralizzat u strutturat rridu nappoġġaw il-banek differenti u anki fir rigward il-kriżi li tista' tfetx għal darbohra fil-ġejjieni aħna kemm jista' jkun irrevitaw li dan iseħħ. Fuq ir-rekwiżiti ta' kapital imbagħad smajna l-espert mill-Gvern Federali li favur il-kwota ta' kapital ta' 20% forsi tkun ftit wisq bħala stennija imma jekk nistennaw iktar il-qoddim naraw xieġri. Aħna xorta waħda favur li kunem rekwizita kapital oli, specialment għall-istituzzjonijiet finanzjari sistemiċi u importanti aħna nħossu li għall-istituzzjonijiet finanzjari irridu naraw l-istat xista jappoġġa jekkux kapitalizzazzjoni jew kapitalizzazzjoni mill-ġdid u għalhekk jiena nemmen li l-Awtorità Bankarja Ewropea jrid ikollha katalogu tal-kriżi biex bekk tkun tista' tiddiskrivi dawn l-istituzzjonijiet importanti sistemiċi x'inhuma. Għandna bżonn definizzjonijiet ċari biex ikonna eh, regoli ċari li jistgħu jiġu implementati. Fuq likwidità għal proporzjon ta' fondi stabli aħna favur li din tista' tkun regola vinkolanti mill-2018 u fuq l-LCR aħna naħsbu li jekk tkun tabbona għal kwota ta' 100% fuq ir-rati tal-imax da mandux ir-rati ta' self da mandux kun permess. Mbagħad fuq il-proporzjon ta' leverage diskutejna dan fid-dettall u għal ħafna istituzzjoni finanzjari u istituzzjonijiet ta' tfaddil dan ma jfessirx li mis bla problemi, imma b'mod ġenerali aħna nemnu li għanna nappoġġaw din il-pożizzjoni. Jiena naħseb li dan da tiġi introdotta malar kemm jista' jkun minn jannar tal-2016 għal ratio għal proporzjon ta' leverage u naħseb li din tkun iktar odda xirqa minn dik l-odda li għanna bħalissa ġifiri ta' modell ta' Kejl tar-riskju. Jiena xorta waħda nemmen li jrid ikonna livelli differenti li qisu il-modelli ta' negozji differenti. Hawnhekk għan kellna ħafna diskussjonijiet mal-banek korporattivi u anke l-istituzzjonijiet ta' tfaddil u jiena nemmen li dawn il-forum differenti rridu jitqisu biex bekk dawk l-istituzzjonijiet ta' tfaddil li jkunu involuti fil-self pubbliku ma jkunux ostili għalina. Nafu li jistaw ikunu ostili għalina u għalek irridu nkunu lesti għalix nafu l-ħajn tlaħtu fil laħam il-ħaj. Barra minnek, jina nishtiq fil-qosor insemmi dak li qal il-rapporter pala proposta fl-emendi. Dan jimxi ma dak li diġa għedt. Aħna napoġġaw l-approċċ limitat għal eh, single rule book għaliex naħsbu li l-banek tal-kumpaniji u l-banek ta' tfaddil ħajkun iżvantaġġati għalhekk għandna riservi u rridu li dawn iż-żewġ entitajiet jitqisu. L-idea tal-awtoritajiet nazzjonali li jkollhom diskrezzjoni li Jamlu iktar talbiet għoljien għall-istituzzjonijiet finanzjarji aħna napoġġawa imbagħad fl-emendi l-oħrajn fil-qosor għandna l-impressjoni li hemm ħafna emendi li huma qrib xulxin, kważi identiċi. Ħafna mill-emendi huma korretti, interessanti u aħna lek napoġġaw. Fi rigward il-ħodor u l-emendi tagħhom aħna nħossu li interessanti il-punt li semmu dwar il-kunċett tal-bank bażiku. Dan jan saħħaħ l-attivitajiet tradizjonali tal-banek. Il-banek li jissugraw dawn għandhom ikunu konformi ma' rekwiziti ġenerali, il-lom jitolbu għalija ħafna fil-Germania u speċjalment dawn l-entitajiet riskjużi irridu nqodu attenti għalihom. Irrid ikun hemm proporzjon ta' leverage li jkun adattat għalihom. Mbagħad fuq il-limiti massimi għal mudelli ta' riskju napoġġaw wkoll naħseb li tagħmel sens. Fir-rigward il-klassifikazzjoni tal-riskju tal-istat diġà kont kritiku fl round ta' diskussjonijiet għaliex naħseb li minnaħa huwa minnu li m'hemmx xejn fil-ħajja bla sogru. Iżda minnaħa l-oħra imbagħad jekk tintroduċi kejl iktar ta' riski għal finanzi pubbliċi dan ħajkun ta' pis ekbar fuq spallejn l-entitajiet għaliex ħafna teżori tal-istat diġa kważi vojta f'dan żmien u għalhekk ma nafx kemm tagħmel sens li ndaħlu proporzjon ta' leverage bħal dan. Ma tantx jagħmel sens naħseb. U għalhekk aħna nxaqilbu iktar lejn li nuru kawtela f'dan ir-rigward. Fil-qosor nixtieq ngħid li hemm ħafna punti li tgħim li semmow minn qabli m'hemmx għalfejn noqgħod nirrepeti u għalhekk nieqafhom. Grazzi. Okay, thank you very much. We'll Grazie tassew mela naddu għal kelima li għandi ħafna kelima li pipi, ġifiri probabilment nieħu ftit minnkom ġifiri nieħdu l-SND l-Alde u l-oħrajn. Jean Paul. Sinżon fil-qosor. Fil-kwa tkun jista' jitkellem, mhux għandhomx biex naxin minut. Mela, wara dar ir-regolamenti titqis il-kwistjonijiet ekonomiċi. L-ewwel net id-dibattitu kif li għaddej bħalissa jaħloq ċertu taħlib taħwit għaliex is-swieq diġà qegħdin ħarsu lejn il-banek e, fil-banek kienu diġà marbutin ma' dmir illi ma' fl-istess waqt aħna rridu nimponu fl-Ewropa stema rigoruża l dak li huwa l-ħtiġijiet il-qassi eh, ta' patrimonju. Aħna nixtiequ nilqaw ix-xogħol ta' rapporter għaliex ix-xogħol kien tassew eċċellenti. imma din u għandu iktar emendi rabaħli u iktar emendi minn fuq il-rapport tiegħu milli għandi fuq rapporti tal-hedge fund. fuq il-problema tal- tal-CIFI. Eh, ħna ma nafspux li aħna għanna dan wasal għal t-fixkil tal-kompetizjoni għal fl-emendi, issa rigward il-leverage ratio u l-emendi jemmek. Rigward il-rassigurazzjonijiet ta' il, eh, iridu nqisu il-, -il istituzzjonijiet finanzjarji kollha u rigward ukoll il-perjodu ta' minn dan irid eh, jiġi mħares għal aħħar wieħed ma jistax ifixkel il-kompetizzjoni meħabba din il-tibdi tal-limiti massimi fl-Ewropa għax inkella ħajwasal għal inċertezza kbira ħamħabba raġunijiet jiena diġà semmejt minħabba l-evalwazzjoni illi jistaw jamlu l-swi eh, fuq il-kapacitajiet tal-bannek illi kunu jistaw jerfaw l obliki taħħom illi għadhom mhuwiex liġi. Issa, l-artiklu 404 u kolem hemm ċertu kwestjonijiet mhux ċari hawnhekk aħna rridu nadottaw il-għanijiet u miżuri li huma realistiċi fuq il-punti l-oħrajn. Kustenijiet ekonomiċi għal dak li huma l deposita fl ejes u il-definizzjoni tal-klienti, tal-persuna li inti taqdi din trit kun infisra mod tajjeb. U koll rigward it-ħaddim tal-banek, eh, min irrit ħaffef ftit ir-regoli l axkonfti tal għaliex ma jimux jasbu mu mux kapaxi li kollom sistema sofferżuri tajba, ma le dawn li kollom bazi legali tajba sabiex ikunu jistaw jamlu rwol ta' kontroll sew minnajm ovvjament ma jkollom regolamenti stretti zzejiet u rigorużi zzejiet. E, kine dak li ġi bazel il-ftejim għabdu approvaw minnajm ma għajdu jaraw se jkunu konsegwenzi u issa l-lum ġurnata rġajna l-lura minn fej bdejna għax suppost dawn it-taħdidiet saru qabel mill-istati membri f'dak iż-żmien. Uh, Grazzi ta' sew, nishtiq tassew. Eh, nkompli ma dak li għal kienem ta' qabli fit minn ehm, il-kommenti tijaw dwar għal-rapporter. Nishtiq naqbel ma dawk il-kollegi li tittużaw il-nozzjoni ta' differenzazzjoni din l-ideja dwar jekk ir-regolamenti fil-fatt għandhom xi qisu jew le mod dettaljat il-fatt li settur finanzjarju bankarju mod partikolari huwa differenzjat mod qawwi mod individwali fast istati membri din hija xi ħaġa li jiena nista' nqis eh, b'mod bis-serjetà. Jiena qabel bisih milli nitlu ktar fil-font, f'nsaħħu is-suq wieħed fis-settur u aħna rridu nevitaw li konna staġnar fuq żmien twil. Iżda jekk aħna rridu nkunu effettivi u nirformaw il-settur fl-ekonomija tagħna, mux namlu dan biss għal-istituzzjonijiet Ewropej eh, finanzjarji mal-istituzzjonijiet kollha. Naħseb jekk indaħlu għaf regolament Ewropew mussen se ndajfu l-sforzi ta' armonizzazzjoni ta' direttiva ta' regolament. Dan ma jmux kontra Eh, supervizjoni effettiva u soda jew kontra xi l tinda indaqs nafin. Naħseb li b'din id-differenzjazzjoni nistgħu naraw li jkun hemm fil-fatt kondizzjonijiet indaqs. Mhix qed nisemmu dwar ekonomija ċentrali tal-Vant laqas imma jridu nisu li f'dik il-parti tal-Ewropa aħna għandna setturi finanzjarji irdin jiżviluppaw illi huma dominati ħafna minn indipendenza tal-banek dak li ħna nsejħu fl-Ewropa antika, kif forsi ħutu minnkom tafu u biss li laħat l ċur tal-ħar sen ta' sena li għaddit kien hemm 35 biljun euro li eh, li nġibdu minn dawn il-banek. Ġifieri hemm dawn iż-din l-isfida għal dan il-pajjiżi wkoll. Hemm il-kwistjoni ta' struttura ta' settur bankarju fejn il-banki kooperattivi hemmhekk jaqdu rwol importanti ferm mhix biżi l-Ewropa ċentrali u tal-Vant li għandhom din it-tip ta' struttura. Id-differenzjazzjoni jista' tgħin hawnhekk fir-regolament, issa saħħaħ ir-regolament biex ikun iktar effettiv. Użan il-regolament nistaw nużaħu biex nġeneraw it-kabbir u biex biex in noħon uħ. Grazzi Karin. Grazzi, nishtiq nesprimi kemm jiena grata lejn Othmar Karas tal-approċċ eċċellenti tiegħu kien noqgħod tassew eh, lest li kopra mal-kollegi jipprova jaqgħat il-kwalità mal-ħeffa u nħoss illi dan huwa importanti ferm. Dan wieħed mill-iktar biċċi tal leġislazzjoni importanti li aħna qegħdin niddiskutu. ġiex jagħti ċertezza l-banek biex naraw se jkunu l-implementazzjoni se jkunu effetti ta' implementazzjoni ta' Basel madwar l-Ewropa. Na biex bekk nerġaw niksbu fiduċa fis-settur bankarju tagħna. Jiena nixtieq nifokka fuq l-għat kustjonijiet. Hemm tradizzjoni f'dawn l-aħħar snin fil-Parlament illi insaħħu il-setat ta' supervisors Ewropej tagħna. Jiena naqbel motmar bisih meta jgħid illi leġislazzjoni hija għal politikanti għal leġislaturi mhux għal xogħol ta' supervizori, ta' meta supervizjonijiet, ġifieri Jridu ndaħlu prinċipi fil-leġizlazzjoni, imma meta nitkellmu dwar supervizjoni, mhijiex biss is-supervisor nazzjonali, qed nara ħafna emendi illi jridu issaħħu il-spazju ta' diskrezzjoni għal dawn is-supervisors nazzjonali u naħseb illi huwa Qabel fid-daw tal-negozjat li ġejjin mal-Kunsil, naħseb u l-istess għal jom minnaħa tagħhom li huwa importanti ħafna li aħna nibqgħu sodi fuq dawn is-setta tal-liba u għalli SRB. Diġa daħna ċew dawn il-kustjonijiet fil-rapport tal-rapport, importanti għal-kondizjonijiet indaqs imma importanti illi il-riski huma valwati skont l-istess metodu. Ikollem iktar ikunu nistgħu nantiċipawhom aktar anki fit-twettiq ta' Basel madwar l-Ewropa. Hemm ħafna emendi divergenti f'dan il-qasam fil-fema tiegħi. Jien irresaq xi proposti brabta ma' tisħiħ tal-pożizzjoni tal-ISRB ukoll ta' IBA, pereżempju meta meta nitkellmu dwar dan il- ħtiġa ta' buffer kontraċikliku fuq ta' 2.5% nittama li tkunu dawn tistaw tqisuh biex insaħħu din il-kustjoni f'dan il-qasam. Dwar il-likwidità u r-ratio u dak illi jitqis bħala assi likwidu. Għawna għed nifuka fuq assi ta' kualita għolja. Xiemendi, wieħed jista' jara li ċertu kwistjoni se jiġu mdajfa. Imma dawn it-titli sovrani u tal-gvern qegħdin jitqisu bħala assilikudu u rassi ta' kwalità għolja Ewropea għal dak li huma sikurtajiet li huma importanti fuq is-suq tal-ipoteki, mhumiex tali li inti tista' tqabbilhom u tgħid dan huwa ta' ċertu kwalità u ħar le. Allura jien għandi daħal ċertu prinċipi li għandhom jintużaw biex ikunu jistgħu nelaboraw aktar fuq livell tnejn anki fid-dawta dak li għamlu iba biex ikonna kriterji ta' kwalità mbagħad dawn naqduhom mal-haircuts biex ma nkunu nistgħu nkomplu naħnu f'dan l-approċċ ma nistgħux nirregolaw kollox ovvjament fir-regolament iżda irridu li naqdu kollox biex ikun evalwazzjoni iktar bwiesa fuq stampa iktar ċara fuq xi jridu ngħidu evalwazzjoni ta' kwalità naħseb li kwistjoni importanti ferm għal xi wħud mill-istati membri illi fej aħna għandna suq ta' ipoteki għolja u li meta mbagħad naqdu għom problemi li għandna ta' fondi għalihom. U rigward il-leverage ratio, jina naqbel ma l-approċ tijak biex inkomplu naħdmu fuq il-periodu ta' evalwazzjoni, jiena ressaqt emendi fejn fl-evalwazzjoni il-pożizzjoni ta' banek tas settur pubbliku ser jitqisu għaliex hemm ir-riskju ta' deterjorament tal-self tas settur pubbliku minħabba ħtiġijiet ta' self tal- eh, dawn il-banek ta' settur pubbliku. Mux jina qed nitlob biss li dan jiġi evalwat dan il-lat u. Naħseb li tul fisse għandu jkun l-istess pala data pal muma disclosure, jekk kan għamlu disclosure qabel, mela meta inti qed dan id-disclosure inti qed timplementa dan il-leverage ratio f'stess waqt, ġifiri importanti ħafna li dawn isiru fl-istess data. Fuq il-las irrid ikollna diskussjoni oħra. Għax meta nwet u sistema madwar l-Ewropa u ndaħlu din il leġizlazzjoni jiena mhux qed nibżawwiż minn dawn il-managers ta' ċertu settur bankarju illi u lej l-Istati Uniti, Singapore u lil meta dawn jagħmlu dawn ma jkunux jistgħu jieħdu l-paga fissa tagħhom. Jekk huma jiddeċidu li dak li qed mux, mhux biss jistgħu u kridu, jitilqu. Hawnhekk qed nitkellmu dwar li nieħdu responsabilità mhux biss għal kwistjoni populista imma illi nieħdu sib sitwazzjoni fejn inti kollok kemm l normalizzazzjoni Ewropea? Imma li kollok las vjabli, paga vjabli. U kollok ramma ħlasa part il-paga. U Rigward dak li CRD u derivative contracts, dan għandu jkun għal-injat ma dak li għanna fl-emir. Il-konsistenza fil-twetzi fajizi terzi Hawnhekk naqbel ma tħassib li għandhom kollegi oħrajn naħseb għandna n-insudin bir-reqqa, iżda ma nistawx e, e, ma nħaffux il-pass, ma nistgħux e, nafsu l għawnek. hawnhekk. Grazzi tassew din id-diskussjoni llum meta nqisu l-livell numru ta' nies li jidu jitkellmu nifuka biss fuq tliet punti naqbel ma' rapporteru ħafna mill-kollegi tiegħi illi jekk noqogħdu nselfu l-SMEs mod partikolari għall-importanza ta' dawn għall-ekonomiji tagħna. Ma jistax ikun iktar diffiċli milli jkollok capital requirements wisq kbar. Allura jiena nixtieq li nikonna proċu żewġ binarji. Jiġifieri il self għal persuni wieħedhom u bat l-SMEs persuni naturali u l-SMEs dawn kollu biss il-kalkulu ta' s-sugru ta' pista riskju ta' 50% biss. U bad dan jitla għal 95% mux 100% ġviri tani is illi jinti kollok inqas telf meta jiġu għal ammonti iżgħar. U naħseb illi baddanijin meta jiġu biex inselfu, jiġu biex inselfu għall-SMEs. Rigward ukoll kalkulu tal-pista riski fuq il-self eh, għaddjar u fuq il-proprjetà, jekk inti ikollok riskju, kalkolo riskju uh, indaqs għal per eżempju djar privati u badda u kummerċali mux sew jekk inti għandek eh, ħtieġa fejn inti tikollok iktar kapital, fejn inti tista' titlaf iktar flus, dan huwa differenti ma' proposti ma' jofrux imbagħad eh, riski kalkula riskju Eh, inqas b'dawk li għandhom inqas riskju li jfallu, allura rridu nagħmlu dawn id-distinzjonijiet. Daħar punti għajwa hekk il-leverage. Aħna ma nafu leverage ratios, ma nafux konsekwenzi ħajkollhom da, speċjalment għal eh, kumpaniji briskju ba' speċjalment ba' autoritajiet finanzjarji żgħar, se jkollhom konsekwenzi gravi speċjalment meta inti qed tiżed il-dħul u l lieħ ta' dak li jkun. Jekk inti tqis il- li huwa biżejjed jew tittara pereżempju d-daqs u l-modelli kummerċjali dawn l-istituzzjonijiet varji u livell daqs għal dawn il-leverage ratios. What tajjeb meta jkollok standards ta' kontabilità u differenti, finanzjament, sistemi ta' finanzjament differenti, x'impatt dan ħajkollu fuq istrutturi ta' tal-balance sheets, ġvi tal-sama tal-kontijiet ta' dawn il-kumpaniji differenti li għandhom self differenti, struttura ta' self differenti mill-banek minħabba struttura tagħhom. Ġifiri għanna bżon proċess ta' kalibrazzjoni tajba Da ma ġiġi saħib bistu il-proċess ta' osservazzjoni għax huwa hekk biss li inti tista' tqabbel il-quotas għal parċipanti fis-suq. Inti biss nista' nirringrazzja il-rapporter ta' xobbi li jagħmel nil-għallu u nawgrawlu kun suċċess. Thank you very much. Grazzi ħafna u issa niġi għall aldea Silvia, inti l koordinaturiċi forsi tixtieq titkellem? Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna, Otma. Intqal ħafna. Xi żewġ punti nixtieq nisħaq fuqhom l-ewwel. Naħseb il tal-pakket kbir ta' leġislazzjoni e, trappola illi tista' tintilef fid-dettall meta niġu għall-għażliet politiċi tagħna, allura nittama li jkun hemm il-bilanċ li għandu jkun hemm imma l-kapijiet ta' statu gvernijiet eh, aċċettaw u approvaw il bazil tlieta f'demokrazija dawn iridu dawn l-affarijiet iridu jiġu eh, approvati mill-Parlament u rridu nsibu bilanċ bejn l nsaħħu s-sigurtà u li ma namlux il-kriżi ekonomika ta' armi li jiej. Jiġifieri ħadna kont ta' ħafna affarijiet, l-affarijiet imxew il-qoddim, u żgur li ċerti affetti jridu jsiru biex nirrispettaw ċertu timetable imma din il-responsabilità fuq il-gvernijiet u fuq is-settur tal-banek ma tawgurax tajb ħafna għal-futur u għandi xi punti oħra fl-opinjoni tiegħi Korin tiftakar dan aħna konna dettajna pakketta ta' supervizjoni li jħolo eh, l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej u għed issa niprofaw nikkompensaw namnu tajjeb għal-nuqqas ta' regolamentazzjoni ta' snin u snin u għed nħalsu prezz għaris għadjeħ. U il-Supervisor Ewropew eh, ġie wara ħafna proċeduri u proċess twil u biex ikun ta' suċċessu kol fuq l-ekonomika u fuq is-suq uniku dan din hija l-mira prinċipali. Il-gvernijiet nazzjonali qed jippromovaw iżommu sovranità nazzjonali għal supervisors tagħhom eh, u dan jmur kontra l-pakket ta' supervizjoni li aħna adottajn ovvjament fih dan il-single rule book it-tieni livell wieħed jista' jsemmi xi dak li ngħidulhom aħna ċerti aġġustamenti limitati li marbuta ma' kondizjonijiet speċifiċi, ma' mux innatu karta, ba karta bajda u għassu uniku li jett e, eh, imballu għawnek. U meta allura aħna man, ma niproteġ veru li aħna eh, aħna dritt nitkellmu fuq swieq fil-plural imma jien hawnhekk b'mod stupidu kont qed naħseb, kont qiegħda naħseb illi qed nitkellmu fuq is-suq waħdieni. Issa rridu naraw jekk xi darba jekk ikun xemm kull nazzjoni jibda jibdi xi defendi s-suq nazzjonali tiegħu mbagħad naraw xi dak iż-żmien. Għana din uħorġu minn krizi Aħna fl-Ewropa konna naħsbu li u biżejt li konna regolamenti biex, biex jiġu rispettati issa qed nindunaw li kien li kien żball. Mhix qed naħseb li għandi soluzzjoni, ma rridu naħsbu flimkien eh, fuq xiġri meta x'għandna nagħmlu meta ir-regoli ma jiġux applikati. Aħna hawnhekk għandna sitwazzjoni ta' regolamentazzjoni fejn kulħadd ħajbda jirrispetta regoli li ġdaw ġew adottati. Dik hija ħaġa ħmerija li naħsbu. Allura jiena nkun favur li aħna ndaħlu xi mekkaniżmu ta' salvagwardja li jista' jiġi applikat meta tinħoloq problema din huwa e, din tixbaħ l kwissjoni ta' meta jkollok mekanizmu tal-ilmenti imma rridu naraw e, kif nistgħu nivverifikaw fuq ħadd ieħor qed implementa. Jekk aħna ma nagħmlux dan ħan ikollna ħofra kbira fis-sistema kollha kemm hi. Allura qed nippruvaw nżommu f'moħħna l-importanza ta' dan il-regolament minn armani mani fuq id-dettali, grazzi ħafna. U issa mmorru lura għal iktar PPP. Astrid la ġejt lura jekk inti lesta. Grazzi, Signora President. Niskuża ruħi li rapporter tal-li tlaqt imma kelli mur nivvota fil-Kumitat dwar id-drittijiet tan-nisa Rridu nassiguraw li il-vuċi tar-raġuni jinstema f'dak il-komitat għalhekk kellimur jena qed tajt dejjem il kallima Nixtieq nitkellem fuq tliet punti importanti fuq dawn l-emendi. Meta niġu għal short term liquidity ratio, dan il-coverage ratio artiklu 431 er- dan ida iwassal għal 75% tal-outflows, tal-liquidity outflows, għettet il-kellima. Dan il-mekanizmu, dan il liquidizmu dan il-likwidità tisforza, timforza l-banek biex ikunu ikunu jistaw jillikwidaw imma l-25% ta' dak li kollom umma. Dan japplika b'mod uniformement mal-banek kollha ixini situazzjoni ta' likwidità tagħhom. Il-limitu il-75% bħala kap mux ijat skont il-bazil, eh, ijat skont il-bazil tlieta li għet nitkelmu fuqa, imma jekk inti tħares lejn il-bazil tlieta bħala regolament, dan il- din il-ħtieġa edem biss għal eh, cross-border banking groups u dak li qed nimplementa aħna bħala regolamenti kemm fuq livell konsolidat kif ukoll fuq livell individwu individwali il-livell il isir applikabli kemm fuq il-livell konsolidat kif ukoll fuq il-livell sussidjarju fi klim ieħor japplika fuq is-sussidjarji ta' grupp li huma suġġetti tal-supervizjoni. Iġifieri Iġifiri daw irrit ikollhom riserva ta' li jamluwa li jimblokkaw parti mill-lassi ta' likwidità ta' tal-grupp. Dinja l-istess situazzjoni anka jkumma ikollhom l-istess ħtiġijiet ta' likwidità Jina nara problema li noħolqu eh, liquid asset reserves artifiċjali meta is-sitwazzjoni finanzjarja ma tkun tkun b'saħħitha u meta jkun hemm rispett lejn il-ħtiġijiet ikun hemm rispett tal-ħtiġijiet kollha skont is-CRD erba u għalhekk kien qed nipproponi li nħassru il-75% ta' bħala kepp fuq livell individwali biss għanna ovvjament nżommuha fuq livell konsolidat. dit irrappreżenta kompromess u nispera li tkun aċċettabbli għal kulħadd. Din tkun timxi skont bazil tlieta u anka nieħdu kont tal-karatteristiċi speċifiċi tal-modell Ewropew li jimplikaw l-abdikazzjoni ta' regoli tal-regoli prudenzjali fuq iż-żewġ livelli individwali u konsolidati. Naħseb li morru ħafna li lil meta nitkellem fuq id-delegazzjoni ta' poteri. Jina mniex kontenta bit-termini tal-artiklu 408.3 li jati mandat biex niżviluppaw sa 30 ta' Ġunju tal-2014 fuq l-outflows tal-setta servizzi. Meta naraw l-ammonti konsiderevoli jem, jinnemmen illi il-kodeċiżjoni tkun l-aħjar mekanizmu u tkun laħjar triq li għanna nitutaw bl-istess mod u Komissjoni Ewropea tipproponi illi tingħata poteri permezz ta' delegati u dan l-artiklu 444 fuq dispożizzjonijiet finali ta' short term liquidity ratio u l-ammonti definitivi tal-outflows u l-inflows għal kategoriji differenti ta' assi u responsabilta u liabilities u l-lista definita ta' assi li jkunu eligibli biex jiġu biex jidħlu bħala jiġu konsidrati bħala assi likwidi li l-banek jridu jżommu biex ikopru in-net outflows tagħhom. U meta naraw il-karattru strateġiku ta' daw, naħseb li anki hawnhekk proċedura ta' kod deċiżjoni tkun iktar f'waqta u f'posta. Il ladiex eh, Oh God, il-large exposure regime eh, ikollu effett ferm ikbar fuq il-partijiet konċernati fuq il-banek, fuq l-autoritajiet ta' supervizjoni, fuq fuq l-IBA, eccetera Allura tajp nħorġu fuq b'test ta' leġislativ bħala l-iskadenza 31 ta' Diċembru 2013 mhuwiex daqshekk prattiku meta nara meta nafu bl-aġenda daqshekk diffiċli għandna qudiemna. Allura nipproponi li aħna nipposponu ir-reviżjoni tal-large exposure regime sal-31 ta' Diċembru 2018. Sa dak iż-żmien inkunu implementajna id-dispożizzjoni kollha ta' Basel 3 u CRD 4 u jkollna il periodu ta' tranzizjoni li, li joħroġ minn daw iż-żewġ regolamenti. Mela, Signora Presidente, nispera li spjegajt tajjeb l-elementi tiegħi u li rapport tista' taċċettom. Grazzi. Thank you very much. Um, next. Grazzi ħafna u issa kuna jk joġbok. Th thank you very much and uh... Grazzi ħafna u grazzi l-Lotma ta' dan rapport eccellenti u anka grazzi kol li xeddu rapporter fuq ispirtu ta' kooperazzjoni u dialogu. Naħseb u għaffaċ li ħafna li id dan il-rapport pala wieħed tekniku illa li xem ammont kbir ta' dettalji tekniċi naħseb importanti li naraw ukoll kif jara rapporter illi dan huwa messaġġ politiku għax dan huwa kwistjoni ta' stabilità imma wkoll fuq l-abilità li nsibu l-investimenti fih dan l-ekonomika Ewropea li tkonna il-bilanċ tajjeb korret għal daw is-sekwenzi. Għalija, wieħed mill-affarijiet l-iktar importanti huwa biex nassiguraw li jkollna livell għoli ħafna ta' responsabilità fih dan is-sistema bankarja. U b'din il-sistema u b'din ir responsabilità għolja ikonna sigurtà li nieħdu responsabilità u għalhekk jina preżentajt emendi dwar il-corporate governance fejn jiena qed nisħaq fuq responsabilità ta' shareholders la għaliex hekk aħna nfixklu u nattu ir-responsabilità tagħhom ma nistgħux nistidnuhom biex jieħdu responsabilità bat għalija dinja ta' importanza kbira għanna din ir-responsabilità ta' shareholders fuq il board tal-kumpaniji, tal-banek, etc. It-tieni parti li għandix najt fuq ir-responsabilità hija huwa ta' verament huwa verament importanti li nżommu is-suq uniku miftuħ, imma da ma jeskludix li għal dawk l-istati membri. Aħna jkollna situazzjoni differenti dwar is-sistema eh, bankarja fej kunem hemm parti kbira Eh, tal-ekonomija tagħhom fejn ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet differenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħtiġijiet għolja huma jkunu qegħdin jieħdu riskji kbar sakemm huma jkunu di end result di jkunu ikunu ikunu huma li fl-aħħar jiffaċċjaw ir-riżultati ta' riski li jkunu ħadu għal xi stati membri bħal iżvezja u fejn is-settur bankarju huwa raġonevoli illi ma, da ma jfixkilx il-kompetizzjoni, b'xi mod mhux se jostakola l-kompetizzjoni, da jikkontribwixxi għall-istabilità dwar li nżommu riski eh, il-bot U naħseb tkun li ħafna li aħna fid-direttiva nkunu nistgħu niftħu għal dawk il-pajjiżi li għandhom eh, magnitude ta' sistema finanzjarja li tfisser ukoll li jilqaw ir-riski ta' ikbar tagħhom permezz ta' ħtiġijiet kapitali. Numru tnej, meta nitkellmu fuq l-SMEs, u sistemi bankari u opportunità, opportunitajiet biex jagħtu kapitali l dawn l-SMIs, irridu nkunu verament konxi dan jfisser għanna għanna bżon ukoll li nassiguraw li konna l-bilanċ korrett u l-wejtin korresta riski. Illa li xiekk aħna nħasru il-riski bħala kollha l-istess, daw se uħsara lill-SMIs fl-aħħar tal-ġurnata. Imma rridu nassiguraw li l-banek ikunu jistgħu jieħdu analiżi tar-riskju għal riski differenti u mbagħad ikun dejjem ikun hemm eh, lok ta' flessibilità u lok fej il-banek ikunu jistaw jiċċaqalqu. U anke jkun hemm ċans iktar l-iktar investiment u finanzjament fuq eh, issues liktar importanti mal-Unjoni Ewropea. Signora President, jiena eh, ħana laqaw b'minuta u 57 sekonda li huwa rekord illum. Grazzi ħafna tajt il-President Mela, tajjeb wisq nishtiq najt li jina kontet nitkellem u koll eh, għal kollega tijaj għettajt kellim onorevoli membri oħra, jien fezzat, għettajt il presidenta nafezzat kem tkellem kulħadd, ix-shadow tkellem għal 12 minuta tajjeb ħafna għal bħala shadow, hemm min tkellem għal iktar minn 6 minuti għal hemm proporzjon allura proporzjonalità raġonevoli, insomma, u x'inhu għal inqas minn 12 minuta il-lempi l-onorevoli xfras. 16 il-mitt emenda huma huwa numru kbir għanna aħna għanna regolamenti differenti għal banek differenti għanna approċċ għall istituzzjonijiet ta' kreditu kollha minkejja l-ħafna emendi u diffikultajiet biex nasma l-kompromessi hemm żewġ punti nixtieq inqassar fi kliemi. Li naħseb li huma importanti meta nippruva naslu kompromessi l-ewwel. Naħseb u l-interess tagħna u qed ngħid dan l-inna ir-rappreżentanti tal-Istati Membri illi għanna din is-sitwazzjoni illi il-risk rating tal-SMI e, tas-self l smis għandu jinżam fil-livell korrenti. Issa l ħodur ħarġu b'xi emendi u xi proposti anka forsi nistgħu nsibu soluzzjoni differenti din hija mistoqsija miftuħa. Imma mhuwiex is-self tal-SMIs li fetaħ il-krizi naħseb iktar kien mod kif nistabilizzaw l-affarijiet u għallura għanna nkunu iktar miftuħin lej daw l-SMEs. Ma nix niddiskriminaw lejn istituzzjonijiet żgħar. U l-miżuri qed nadottaw se jagħmlu l-affarijiet diffiċli għal negozji żgħar. U meta niġi lura għal dak li ntqal qabli, Ma nix bżonn kompetenza legislativa għal l-IPA imma għandna bżonn e, funzjoni ta' koordinament. Sissa ma setax jaħdem fuq is eh, eh, b'mod indipendenti dak li rajna dal-aħħar mhux inkoraġġenti għadu bikri biex l-IPA juħu dan ir-wol. Grazzi Andreas u grazzi ħafna tal-li tkellim fil-qosor. Issa il-kellim li jmiss. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nikkontribwixxi fuq da suġġett għal din diskussjoni u nispjega l-emendi tiegħi. U nittama li rapporter kun jista' jikkonsidrhom fir-rapport tiegħu. Lan tiegħi kien li nsaħħu l istabilta tal-istituzzjoni finanzjarji tagħna Dan irid isir billi e, nixprunaw u nsaħħu l-gvernijiet fuq in l waħda u ma nħalluhomx li jkollhom bisijiet eżor kbar enormi u npoġġuhom fi żvantaġġ b'mod inġust fil-kompetizzjoni dwar il-governanza jien naħseb aħna nix noqogħdu nitkellmu fuq kwistjoni ta' governanza daw għandhom jibqgħu kompetenza ta' l-istituzzjoni huma imma għandu jkollna standards li jkunu paragonabli mal-OECD u oħrajn. Meta niġu għal responsabilità tal-korp eh, ta' ġestjoni u l-integrità tal-kontroll tal-standards, ma naħsibx li għanna mbaxxu l-standards bl-ebda mod. Unbad dwar il-responsabilitajt tal-autoritajt ta' supervizjoni irridu nkunu ċari li hemm swieq li huma differenti u jkun hemm sitwazzjoni differenti għal daw is-swieq. Unbad għandek pereżempju s-suq tal-proprjetà għandek għandek il-protezzjoni tal-konsumatur, ħtiġijiet, allura jistgħu differenti. U allura bejn ir-regolaturi meta jkollok id-differenzi bejniethom naħseb aħna rridu ninterpretaw leġislazzjoni Ewropea u bħala suq waħdieni. U ma nistgħux M'għandekx ikollok sistema ta' regolatorju li jagħmilha differenti bejn il-home u l-host. Din rridu nagħmlu ċara. Issa jekk aħna rridu intejbu u nżidu s-sostenibilità aħna aħna rridu nieħdu miżuri ma nix Eh, dan jista' jkun faċilment traspost. Punt importanti ieħor huwa biex nevitaw e, trattament adegwat eh, f'dak li għandu xaqsam istituzzjonijiet Amerikani, li tkun hemm ċertu salvagwardja ta' valuri hawnhekk tkun nifmu li jekk aħna ma nkoprux b'mod tajjeb il-kapital aħna se ninkoraġixxu id-dekapitalizzazzjoni. Dan mhuwiex l-approċċ tajjeb. L-approċċ tajjeb huwa illi nindirizzaw il-kapital kif suppost. Punt ieħor jew mistoqsi oħra hija it-telf. Qed nitkellmu fuq suq uniku, inti trid tkun tista' tagħmel paragun eh, ta' daw it ta' da' telf il-lossis, allora rridu nistabilixxu mekanizmu ċar li bekk nkunu nistgħu eh, naħdmu fuq daw il-lossis kif, suppost modelli differenti ta' negozji jista' jagħmilha diffiċli ħafna biex naslu għal templates komuni għal dan. U dwar il-mortgages kelli emenda sar xogħol ħafna xogħol fuq l-istabilità finanzjarja f'dan id-daw f'dan il-qasam u dwar il-likwidità intom rridu noqogħdu attenti fuq is-security bonds. Rridu nkunu ċari, għandna nevitaw securitization li tkun tossika, li tkun ħażina. Imma dan huwa minnu nnifsu huwa mekkaniżmu tajjeb. Allura aħna m'għandniex inkunu kontrarji għal dan it-tip ta' mekkanizmu fej fejn lan prinċipali tana għandu jkun il itkabir sostenibli. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li jmiss. Thank you, Chairman and Jam, and thank you to... Ann Jensen. Grazzi, grazie l rapportera l-approċ tiju. Anke li shadow rapporter għall approċ tagħhom specialment fir-rigward il-flessibilità. Għandi punt wieħed li nishtiq irressaq ressa naħa ħati u peress li ġej mid Danimarka, Sur Karas jaf fuq xi qed nitkellmu. Ressaq numru ta' emendi flimkien ma' affarijiet oħrajn fir rigward ir-regoli tal-likwidità u din hija marbuta ħafna ma' sitwazzjoni għal l-istituzzjonijiet ta' kreditu għal ipotekar fid-Danimarka qed nitkellmu dwar żewġ terz tat-telf kollu li għaddi minn dawn l-istituzzjonijiet ma jieħdux depositi hija sistema stabli ħafna bbażata fuq prinċipju ta' bil ta' bilanċ, trasmissjoni ċara ta', ta riski faċli għal miniselef, għal miniselef, jisellef, eh, hemm riskju baxx għal l-istituzzjonijiet in ġenerali u r-raġuni għal ma ġietx espartata lejn pajjiżi oħrajn naħseb hija għaliex il bankira ma jistanawx ħadmet fl-iktar momenti korroħ wara l-waqa ta' Lehman Brothers u għalhekk hija sistema b'saħħitha. Il-proposta tal-Kummissjoni u speċjalment ir-rapport ta' Sur Karas kienu ta' għajnuna sabiex jitnaħħu uħud mill-problemi li kienu fil-proposta mill-Kumitat ta' Basel, iżda xorta għatem xi kwistjonijiet żgħar marbuta ma' likwidità u mhux ħanqod nidħol fid-dettall fuqhom. Kull ma xtaqt nagħmel huwa li niġbdilkom l-attenzjoni għal minu preżenti minn tal-inqas. Nixtieq ngħid ukoll li wħud mill-proposti li ħarġu minn membri oħrajn jerġaw jitfaw is-sitwazzjoni lura bħal granġ u jħolqu iktar diffikultajiet mill-liġi tal-li kienu nuqdu attenta ħafna kif nevalwaw l-emendi kif irresquhom. Fuq il-proporzjon eh, ta' fondi stabli netti, s-sur Karas jgħati ħarsa lej kif ħan tiġi indirizzata l-evalwazzjoni u mill-punt di vista tiegħi mhix kwistjoni teknika biss, hija koll kwistjoni politika ferm. U għalhekk fl-aħħar nixtieq nagħlaq billi nsemmi il-kwistjoni ta' Basel wieħed li semmit Vicky Ford. Jiena kelli emenda ma' oħrajn li hija forma ta' kompromess li ma' neħħix il-pjattaforma ta' Basel wieħed li hija problema ċertu banek iżda tagħti ċertu setat lill-Awtorità Bankarja Ewropea biex jevalwaw meta nistgħu nneħħu din is-seta u meta le. Wara hija iktar forma ta' kompromess. Jiena nħares il-qoddim biex konna diskussjoni fuq dawn il-kwistjonijiet u insibu soluzzjoni tajba flessibbli, grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President, issa Pablo. Grazzi, Sharon. Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għax-xogħol siwi li jagħmel. U għax-xogħol li qatt fadallu jagħmel fil-fatt. Għaddej minn żminijiet eċċezzjonali u straordinari u għalhekk importanti fermu ferm aktar li niżguraw li l-kriżi ma terġax tfeċċ għal darboħra u għalhekk rridu niżguraw il-rekwiżiti ta' kapital għad-dejn pubbliku. <coughs> Id-dejn sovran irrid ikun qas li jkun ħieles mir-riski. Għaliex inkella ser ikonna nuqqas ta' fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Diġà nistgħu naraw li hemm nuqqas ta' fiduċa u naħseb li dan iwassal nuqqas ta' fiduċa fina nfusna wkoll Għalhekk irridu naħdmu beħġarna sabiex bekk nappoġġaw l-ekonomija li għandna u rridu nkunu kawtu wkoll nimma nibatux messaġġi kontroversjali lill pubbliku in ġenerali f'dan rigward. fil rigward dak li qal Antolin, naħseb li rridu konna software għal banek li jitqisu bħala assi li imbagħad jistaw jiġu ehm, mitluba minna ta' kredituri jekk ikun hemm bżonn ta' xi tip ta' flus ta' likwidazzjoni. U dawn jistgħu jitqisu wkoll irridu naraw jekkux validi jew le bħala assi tangibbli. Irridu nagħmlu kull ma nistgħu biex nevitaw il-possibilità ta' banek u kumpaniji li jfallu biex bekk ikun hemm rekwiżiti totali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u anke fuq il-ferat tagħhom. Fir-rigward il-likwidità, hemmhekk irridu niżguraw li jkun hemm ċertezza legali. Hemmhekk importanti li nsemmu fir-rigward l-SMEs, l-impriżi żgħar ta' daqs medju, li aħna prezentajna fl-imkien ma' sur Tremosa li għandu għan doppju. L-ewwel għan huwa li niksbu żieda fir-rigward il-finanzjament tal-SMEs Ewropej u nevitaw ukoll li jkun hemm restrizzjoni ta' kreditu minħabba trattament li jkunu kisbu minħabba dan l-affarijiet. U għalhekk bżonn li jkun hemm rekwiżiti ta' kapital aktar raġonevoli biex bekk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jiffinanzjaw l-attivitajiet tal-SMEs. Minnaħal l-oħra bżonn li nżidu il-riskju ta' kapital minn miljun euro għal 5 miljun euro biex bekk nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna l-rapporter u grazzi tal-attenzjoni. Grazzi tajt il-President, għandi zoċ kalima oħra qabel mandur l lura l-rapporter Herman Dorfman u Itras. Grazzi, Signora President, nistenżon fil-qosor. Fil-rigward trattament speċjali għall-SMEs, nista' naqbel ma dak li diġa intqal. Din hija fattur importanti ħafna l-futur tal-ekonomija tagħna. Dalodu hemm xi ħaġa li ma semmejniex, jiġifieri sitwazzjoni speċjali tal-banek korporattivi żgħar. L-istat membru tiegħi l-Italja eh, għandek situazzjoni fejn hemm ħafna gruppi kbar li jaħdmu flimkien u hemm ħafna eh, situazzjonijiet simili fil-fattu huma wieħed fil-mija tal-gruppi ta' finanzjament u hemm ħafna aspetti li jridu mitqiesa. Jiena preżentajt emendi fuq punti speċifiċi. Bl-emenda fej u tlita u design jiena nixtieq nintervjeni fuq ir-ruoli tal-managers fir rigward is-sistemi ta' kooperazzjoni. Dawn għandhom jirċivu trattament indaqs meta qabbel ma' banek tradizzjonali billi bekk jiġu aċċettati livelli differenti ta' managers. L-emenda oħra għandha x'taqsam mar rabtiet ta' sigurta, sigurta minn istituzzjoni finanzjarja l-oħra Hemm dawn il-banek ta' sistemi ta' sigurtà li jkunu organizzati skont il-rapport ta' solidarjetà. L-emenda elf 95 titkellem propju fuq dan l-aspet li għadni kemm semmejt. U nittama li nistaw taqblu. Grazzi ħafna. Il-President. Naddir kelma issa l-onorevoli Nitras. Nishtiq nibda billi najt li ringrazzja l rapporter Otmar Karas għax xogħol eċċellenti tiegħu tal-li ġibet l-attenzjoni għal fatt li hemm problemi, problemi li jiena wkoll indirizzajt fl-emendi tiegħi. Jiena battomlok Karas diġa', u għalhekk permettu li niġbid l-attenzjoni tar-rapporter għal kwistjoni importanti dan l-impressjoni tiegħi li meta nitkellmu dwar ir-rekwiżiti ta' kapital li huma tant importanti għas-swieq fid-dawl ta' perikli differenti li hemm fuq is-suq Mhux dejjem ikunu konxi tal-fatt li għanna bżon niproteġu s-suq komuni tagħna. Jiena favur ħafna s-suq komuni jider li l-kollegi franċiżi saru iktar entużjasti fuq is-suq komuni. Iżda jena naħseb li għandna nitkellmu wkoll iktar fuq servizzi finanzjarji fuq is-suq komuni. Issa meta hawnhekk niġġieldu favur il-suq waħdini, naħseb li nistgħu naslu għal stabilizzazzjoni tas-sistema finanzjarja. Il-kustjoni hija li s-situazzjoni s-sistema finanzjarja teżisti, ed hemmhekk nippruvaw nbidlu l-proporzjoni tal-likwidità biex bekk inqisu il- gruppi differenti ta' kumpaniji. Iżda s-swieq lokali diġà huma eżistenti, hemm min isemmi il-suq komuni, hemm min isemmi swieq differenti, aspetti differenti li jitqisu iżda naħseb li jista' jkun hemm nuqqas ta' stabilizzazzjoni minħabba dan it-tibdil li qed nagħmlu għalhekk l-attenzjoni propju fuq dan. Matul id-din id-diskussjoni jina xorta ħandura għal dak li għad qabel, ġifieri għal rekwiżiti, il-leverage, jew inkella l-likwidità Aħna rridu nqisu il-fatturi lokali x'inhuma. U għalhekk nixbdilkom l-attenzjoni biex nqisu il-fatturi lokali. Fuq l-armonizzazzjoni u l-nqisu l-speċifiċitajiet lokali intqal ħafna fuq dan l-aspett diġa hawnhekk tal-għodu iżda xorta waħda nixtieq niġbidlek l-attenzjoni otmar fuq kwistjoni li għadha ma tqajmitx ħafna drabi nsemmu Basel tlieta, iżda hawnhekk Basel tlieta jirrikmanda li noqogħdu attenti fir-rigward l-armonizzazzjoni, anke fir-rigward l-ispeċifiċitajiet fir-rigward bażat li ta' dawn li jitqisu, irid ikun hemm kalkoli speċifiċi fir-rigward rekwiżiti ta' kapital. U għalhekk irridu nkunu serji ħafna fuq din il-kwistjoni. U jekk tassew irridu nkunu serji, irridu nsibu soluzzjoni li toħloq mhux biss is-suq komuni hawnhekk iżda m'għandix ix-xekkel min-naħa l-oħra x'inhuma l-miżuri ta' sigurtà li diġà jeżistu bħalissa għadin jaħdmu bħalissa u diġà tipproduġunu kontra l-krizi bħalissa. Grazie. Grazzi ħafna. Peress li fadal il-ħin il-rapporter lest jisma mill-Kummissjoni li qegħdin preżenti b'rappreżentant u għalhekk ngħaddilhom il-kelma. Ovvjament nitlobkom ma ddumux sada imma nittamaw li eh, semmi xi punti u l-għanin mux kull emenda li hemm. Grazzi, Signora President. Il-dibattitu huwa wieħed dettaljat ħafna għalhekk maħniex ambizjużi noqogħdu nkopru kull punt. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja r-rapporter u tim tiegħu għax-xogħol kbir li għamel fuq dan ir-rapport impressjonanti. Kuntenti ħafna bil-livell ta' interess fil-Parlament, kemm ħafna mendi, u għalhekk f'dan id-dibattitu rajna li għatfallimna ħafna xogħol x'inxambru kmim għalih Issa, fi rigward l-importanza ta' dan il-dokument li tindirizzaw bħeffa, iżda fl-istess ħin iżommu livell ta' kwalità, aħna ovvjament nilqaw dawn iż-żewġ ambizzjonijiet flimkien, is-sur Lamberts qal li jixtieq jibda kompetizzjoni mal-Kunsill biex il-Parlament ikun l-ewwel, nixtieq lek xorta tajba fuq dan għaliex il-Kunsill diġà ambizzjuż ukoll u ovvjament minnaħa tiegħu irid jilħaq ftejm fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin biex bekk ikun fil-pront ukoll. U għalhekk hemm ambizzjoni fiż-żewġ istituzzjonijiet. Fuq l-SMEs ħafna minnkom semmew il-punti u sħaqtu fuq l-importanza tal-SMEs. Il-Kummissjoni ovvjament taqbel magħkom fuq dan aħna identifikajna fil-fatt dan il-punt mill-bidunet bħala wieħed mis-suġġetti ewlenin fil-proġetti bħalma tafu qegħdin nintroduċu wkoll klawżola ta' reviżjoni li dalwaqt ser tasal u tlabna lill-LBA biex toħroġ bl-ewwel evalwazzjoni min-naħa tagħha sa Settembru ta' din is-sena. Ovvjament aħna naqblu ma' ħafna mankom li, ma ninsawx id-drittijiet tal-SMEs iżda fl-istess ħin nixtiequ nħeġġu biex nuqodu attenti. nix naġlu żejjed biex ikun hemm iktar trattament xira mingħajr ma nqisu x'inhuma id-dejta meħtieġa u f'dan ir-rigward ovvjament mhux kontra li ikonna klawzola ta' reviżjoni li tista' tiġi jekk hemm bżonn antiċipata. Aħna maħniex ċerti li għandna id-dejta bħalissa biex nkunu nistgħu nibdlu s-sistema b'mod importanti. Kentejn malajr fuq remunerazzjoni li ntqajmet minn bosta minnkom ukoll. Ħafna minnkom qalu li forsi nistgħu nkunu iktar ħorox fuq rimunerazzjoni remunerazzjoni u nintroduċu relazzjoni iktar determinata bejn il-paga fissa u remunerazzjoni. Il-Kummissarju għal basta drabi li konna fil-bidu biss fuq dan is-suġġett. U jekk dispożizzjonijiet introdotti f'dejk il-proposta tal-Kummissjoni applikabli diġa minissa ma tkunx biżejjed implementata fir-realtà, il-Kummissarju kun lest jikkonsidra iktar titjib l-sistema. Għalhekk aħna lesti li fl flimkien maħkom għadd ta' titjib possibbli għal dispożizzjonijiet ta' remunerazzjoni. Issa fuq l-Istati Uniti u siħ oħrajn madwar id-dinja u jekkux ser jimplementaw Basel tlieta jew le. Għal darboħra tħassi Paulini għal bosta minkom u anke għal kummissjoni ovvjament Iwa kif saħaq karas li kunem ġestjoni ta' situazzjoni u refera talba tiegħu l-Kummissjoni li kunem tarif profdut fuq dan. Aħna diġa jenna nindikaw fl-immoddi li din hija xi ħaġa li monitoraw brabta sfiqa u darba wara l-oħra aħna qegħdin f'kuntatt b'mod partikolari mal-Istati Uniti dan kim sieħba oħra finħawi madwar id-dinja. Aħna, kif nifmu aħna, l-Istati Uniti issa waslu qrib ħafna li joħorġu għal abbozzi ta' regoli, probabilment ser tiġri lejn April, jekk iżommu ma dak li ilhom iħabbru dan l-aħħar. U jekk dan ikun minnu mbagħad nkunu f'pożizzjoni kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill li nevalwaw iktar mill-qrib mod partikolari Stati Uniti tixtieq tagħmel. U minn hemm imbagħad inkunu nistgħu nixtarru l-konklużjonijiet xierqa. Kentejn oħra bħalma tafu hemm proċess ħieħ ta' evalwazzjoni tal-implementazzjoni fuq il-livell ta' Basel, dan il-proċess imbeda il-Kummissjoni ser tikkontribwixxi għal dan mill-qrib u ovvjament ġurisdizzjonijiet oħrajn ħajkunu taħt pressjoni biex iżommu mal-iskadenza u jipprovdu tarif meħtieġ lill-Kumitat ta' Basel. Punta ħari, malajr malajr, ovvjament dan huwa l-iktar wieħed importanti għaliex il-koll nafu li ħafna minnkom interessati fuq dan il-punt u hija kwistjoni ewlenija wkoll fil-Kunsill. L-armonizzazzjoni massima u s-single rule book Ħafna minnkom saħqu li hemm bżonn li niksbu bilanċ hawnhekk u esprimejtu wkoll appoġġ għall-armonizzazzjoni massima, single rulebook, iżda fl-istess ħin titolbu għal ċertu flessibilità. Palma taf il-Kommissjoni kienet introduttiġiet fil-proposta numru ta' odot ta' flessibilità, aħna ħassejna li kienu tajbin u l-bilanċ kien wieħed tajjeb. Minn diskussjonijiet mill-Parlament u fil-Kunsill aħna nifmu li s-sistema għanda forsi tiġi mtejba, aħna lesti li dan isir, iżda bħalma għattu bosta minnkom illum, aħna nemnu bisħiħ bħala kommissjoni li din trid tisseħ b'kawtela u bilanċ kbir. U għalhekk flessibilità fuq kwistjonijiet definiti iva imma mhux għaskapitu tas-suq waħdini. F'dan ir-rigward aħna ovvjament nappoġġaw li jkun hemm aktar involviment tal-entitajiet Ewropej bħal pereżempju l-Awtorità Ewropea Bankarja Ewropea u anki l-ISRB bħal ma suġġerejtu uħud, iżda xorta waħda ninsistu biex ikun hemm rwol ta' intervent iktar b'saħħtu għall-Kummissjoni. Bħalma ġi diskuss minn uħud minnkom mill ħabba l-fat li l-Komissjoni għandha rwol importanti xtaqdi biex iżom bilanċ xira. Untem b'dan il messagġ grazzi. Grazzi. Issa biex nalqu ndur għal rapporter Otmar. Nik jozbok. Sehr intensive und intensive gehende Diskussion. Äh,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 fil-komitat, għansi ma nasibx għattamel dan. Enna skambju ħar ta' femmet fuq 12 ta' april fejn qed nassumi illi ser ikonna xi naqriktar iktar eh, mendi ta' kompromess. L-għan huwa li se nifutaw fikon fi 25 jew 26 ta' april għal-plenarju tal-ewwel ta' Ġunju. Għalhekk aħna les nexxinna ntemmu x-xogħol tagħna kmieni, ġifieri xi wħud minna jsejfu l-post tal-kafe. nishtiq in wissikom li għonek peress li jissa għanna trojka għanna mlaqa konġunta mal komitat tal impieg il ħaj tkun għadin ibidlu il-post fejn tpoġġu, ġifiri uħudu farijiet ta'kom u karti ma'kom tal-li għom xfeqedin għax inkella jista' jkun li josfru. Allura, ngrazzjakom wara f'sinar għanna laqqa tal-koordinatur fit-tlieta u mbagħad il-komitat jibda fl-erba'.